Minuta biss. Minuta biex nikonkludi jekk joġbok. Tajjeb wisq. Nitolbu lil dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet l-ewwel nett biex il-Gvern li, li jintom tindirizzaw il-Komissjoni Ewropea biex jaraw jekk kienx hemm konformità ma' erba' direttivi, direttiva Habitat, dik tal-asafar, tal-ilma, u dik ukoll tal-impatt ambjentali għaliex jidher li kien hemm diversi ksur. Nitolbu wkoll li ikun hemm missjoni ta' investigazzjoni qed tmur donjana biex tara bajnija stess x'inhu jsir hemmhekk il-ksur ta' dawn l-erba' direttivi Ewropej. għaliex din hija aberrazzjoni fil-fdonjana Iċ-ċittadini tridu tisimgħu x'għandhom xi jgħidu għalhekk ġejna hawnhekk aħna. Huwa raġonevoli li l-Ewropa li investit ħafna fil-konservazzjoni ta' dinjona issa titħasseb tipprova tagħmel konservazzjoni f'din iż-żona. Dan huwa interess għal Komunità Ekonomika Ewropea kollha. Grazzi ħafna. U din hija petizzjoni li hija familjari ħafna għalina ġi diskussa darbtejn f'dan il kumitat Issa kuntenta li nistieden lis sur Gonzales Perris biex jitkellem dwar it-tieni petizzjoni il-85. Għandek il-kelma 5 minuti. Uh, the second petition The second petition... It-tieni petizzjonant ma wasalx, tgħid il-President. Tajja pwes. Le ma ġiex. Mela, nistieden il-Kummissjoni biex tgħid tagħha dwar petizzjoni 51. U r-rappreżentant tal-Kummissjoni huwa Sur Gomez. Grazzi President. Kif tu intom dinja kwistjoni li hija familjari ħafna hawnhekk. Għaliex il-Kummissjoni ppreżenta diversi drabi il-pożizzjoni tagħha f'dan ir-rigward u ttennejna kemm il-darba ħriġna diversi komunikazzjonijiet li fihom spjegajna x'kien l-intervent tal-Kummissjoni Ewropea minħabba l-affarijiet li semmew f'din il-petizzjoni. Kif diġà intqal dan il-komunikazzjonijiet preċedenti l-ewwel net id-direttiva tal-habitat ma tipprojbixxix l-eżekuzzjoni ta' proġetti fi żoni li ġew integrati fin-netwerk ta' spazji Natura 2000, però d-direttiva tobbliga li qabel ma jkun hemm awtorizzazzjoni tal-proġetti l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw li dawn il-proġetti ma jikkawżawx problemi fil-konfront tal-integrità ta' dawn il-postijiet u dawn invista tal-konklużjonijiet ta' valwazzjoni ta' reperkussjonijiet tal-proġett infushom. Kif diġà intqal quddiem dan il-Kumitat il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ stħarriġ biex titkellem mal awtoritajiet Spanjoli titlobhom li jibatulna l-osservazzjonijiet tagħhom u l-informazzjoni wkoll biex ikun żgurat li ikun hemm konformità mal obbligi tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ambjentali. Bħala riżultat ta' dan l-istħarriġ il-Kummissjoni kienet informata minn naħa tal-Awtoritajiet Spanjoli li fil-fatt dawn kienu erba' proġetti għal għall-estrazzjoni, trasport u ħażla tal gass f'din iż-żona kull wieħed minnhom dan ġie sottopost għal studju ta' impatt ambjentali u kull darba kien hemm konklużjoni pożittiva bħala impatt ambjentali u f'dan id-dikjarazzjonijiet kollha ġew mitqiesa u ġew inklużi wkoll evalwazzjonijiet ta' reperkussjonijiet fuq eh, il-postijiet Natura 2000 u l-konklużjoni kienet li mhux se jkun hemm effett sinifikanti fuq iż-żoni natura 2000. Sissa l awtoritajiet Spanjoli informawna li mill-erba' proġetti ġie awtorizzat biss wieħed li huwa l-proġett Marizmas tal-Punent li ġie awtorizzat f'Marzu 2016. Dan il-proġett eh, kien jinkludi dikjarazzjoni ta' impatt ambjentali pożittiva li tmur lura l-Settembru 2010 l-autorizzazzjoni ambjentali unifikata l imbagħad eh, ħarġet f'Novembru 2010. Il-bqija tal-proġetti tlieta l-oħra s'issa ma ġewx awtorizzati. L-awtoritajiet reġjonali tal-Andalusija iqisu li l awtorizzazzjoni tal-proġetti marizmas u saladilju mhumiex fattibbli l-ewwel għaliex eh, Eh, kien hemm rifjut tal-applikazzjoni, t-tieni net għaliex m'hemmx l autorizzazzjoni neċessarja tal-użu fiż-żona ta' donjana brabta ma' rabba proġett m'għandniex informazzjoni brabta ma' dan. Però għalissa ma kienx hemm awtorizzazzjoni. L-awtoritajiet Spanjoli informawna wkoll li kemm l-awtorizzazzjoni tal-proġett rizmas tal-Punent kif ukoll ir-rifjut tal-awtorizzazzjoni ta' għal proġett proġett eh, Marizmas eh, tal-Vant eh, kien hemm proċedura amministrattiva kif diġà għal diversi drabi quddiem dan il-Kumitat tal-petizzjoni tal-politika tal kummissjoni ma tippermettix interventi għal dak fil-kofra ta' dak l-affarijiet li qegħdin subġudiċa quddiem l-qrati nazzjonali, ġifieri għalissa ma nistgħux nidentifikaw ksur fir-rigward tal- leġiżlazzjoni Ewropea brabta mal-ambjent u l-Kummissjoni issa se tkompli eh, segwi din il-kwistjoni mill-qrib biex tara biex naraw. E, kif eh, il-kwistjoni se tiżvolġi? U f'dan il mument il-Kummissjoni mbagħad tkun tista' tieħu deċiżjoni brabta ma' dan. Has Mr. Gonzalez Eħ, eh, sur Gonzales wasal? Le. Mela niftaħ id-dibattitu għal kollegi. U l-ewwel s Sinjura għal Gracias. Bueno, eh, en primer lugar agradecer. L-ewwel qed nixtieq eh, nirringrazzja lill petizzjonanti għax-xogħol kbir li qegħdin jagħmlu bil-ħsieb li iħarsu dan il-park naturali. Jiena naħseb li l-petizzjonant semma tajjeb ħafna tnejn mill-aktar kwistjonijiet importanti l-ewwel net li hawnhekk m'għandniex qudiemna proġett ta' interess soċjali jew ġenerali, dan huwa proġett purament spekulattiv ta' kumpanija privata biex din tagħmel il-flus Dan minn banda, għaliex huwa importanti li dan inżammu f'moħħna għaliex huwa l-qafas prinċipali u t-tinnet aħna jaf ikon qoddimna nuqqas ta' konformità ma' leġiżlazzjoni Ewropea l ewwel net għaliex mill-erba' proġetti l-istudju ta' impatt ambjentali sar b'mod separat ma qisx l-effett kumulattiv tal-erba li huma hemm direttiva tal-istudju ambjentali li tista' tkun miksura hawnhekk għandna wkoll il-kwistjoni li jista' jkun hemm kontaminazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art. Għal daqstant direttiva tal-qafas tal-ilma wkoll jaf ikun hemm nuqqas ta' konformità magħha. Rridu nsemmu f'moħħ qegħdin nitkellmu dwar park naturali, żoni ta' interess komunitarju, red natura, eh, netwerk natura, u hemm ukoll id-direttiva tal-habitat sola safar li wkoll jaf tkun implikata mill-banda l-oħra Issemmit il-possibilità li jkun hemm riskju siżmiku hemm rapport tal-Università ta' Welva li jgħid li qegħdin f'żona li jaf tikkostitwixxi riskju siżmiku. Dan ukoll huwa inkluż fil-istudji. Rridu nżommu f'moħħna wkoll li dan huwa park naturali, il-park naturali li jirċivi l-aktar riżorsi Ewropej l-bħarsien tiegħu, ġifier ma jagħmilx sens li jkun hemm l-użu ta' riżorsi pubbliċi għal ħarsien ta' dan il-park u minbagħad mill-banda l-oħra nħallu li dan il-park jinqered permezz ta' din il ħazna ta' gas. F'dan ir-rigward jiena naħseb li rridu nsemmu żewġ affarijiet minn banda għandu jkun hemm tweġiba aktar ċara tal-Kummissjoni Ewropea għaliex naħseb li dak li ntqal huwa li f'dan il-waqt ma jistax jingħati jekk hemmx konformità jew inkella le mal-leġiżlazzjoni Ewropea għaliex il-każ qiegħed quddiem il-qorti. il qorti Ġifieri jew irdu nistennew, però naħseb li eventwalment irridu nkunu nafu jekk hemmx konformità jew inkella le mal-leġiżlazzjoni Ewropea. Jekk hemmx konformità ma' direttiva tal-asafar, habitats, U Mbagħad aktar ħaġa importanti naħseb huwa li nistgħu namlu din il-missjoni ta' stħarriġ din iż-żjara tal-MIP's mps b'Danjana biex niltaqgħu mal-awtoritajiet kompetenti mal-Ħunta di Andalusija, l-Gvern Spanjol, l-entitajiet eh, tal-ekoloġisti, il-pjattaforma u b'mod li mbagħad noħorġu b'rapport aħna tal-Kumitat. Naħseb li din hija tkun il-proposta li nistgħu noħorġu bija. Nagħmlu din il-missjoni ta' stħarriġ xi ħaġa li talab il-petizzjonant, xi ħaġa li semmejna diversi drabi u nafu li ma tistax tkun immedjata, però nistgħu nippjanawha naħseb sa tmiem din is-sena. Il-bidu sena diħa nistaw nistgħu nagħmluha. Thank you very much. Mrs. Cabin. Grazie, signora Cabin. Grazie għal petizjon. Grazie ħafna l-petizjonanti tal-li rġajtu hawnhekk. Naħseb naħseb laqas għaddit sena, eh, forsi sejra żball, però tini darba insomma l qegħdin narawkom din leġislatura. Nitkellem mal-Kummissjoni nixtieq inkun naf x'għamlet il-Kummissjoni f'dan il-waqt. Eh, x'intom tistennew intom li l-ġustizzja toħodha l-deċiżjoni għaliex hawnhekk kien ġim mitlub li jsir rapport xaħġa sempliċi ħafna kien ġid mitluba jirridu naraw jekk kienx konformi ma' leġislazzjoni li l-proġett jinqasam ferba biex naraw jekk hemm xi impatt negattiv jew newtrali fir-rigward ta' donjana it-tweġiba ma waslet għad, naħseb il-Kummissjoni ma ħarġiġ bija l-Kummissjoni qed ittennilna li dawn il-proġetti xi wħud minnhom għaddew kollha kemm huma għandhom impatt favorevoli tnejn li m'għandhomx u li ġew miċħuda. U hemm proġetti oħra mbagħad minn li minħabba ċirkostanza oħra għadu għaddej minkejja li jaf ikollu effett detrimentali fuq il-park u xorta waħda sissa għat m'għandniex studju ta' impatt ġenerali xi ħaġa li kienet intalbet. Il-mistoqsija hija sempliċi. Hemm konformità jew m'hemmx. Meta dan il-proġett ġil maqsum ferba, ħaġa sempliċi eh, dini. Nikonkludi billi ngħid li eh, intom qegħdin tgħidu li l-każ qiegħed qudiem il-qorti u allura ma nistgħu nagħmlu xejn. Jiena naħseb li xorta waħda nistgħu nagħmlu rapport, il-Kummissjoni tista' tagħmel rapport biex tiddetermina x'inhu jiġri eżatt. It-tieni nett apparti l-istudju ġenerali. Bħalissa hemm proġett li għaddej il-marizma tal-ponent. Skont rapport li sar jidher li hemm riskju siżmiku id-direttiva tal-istudju ta' impatt ambjentali tippermetti r reviżjoni ta' deċiżjoni li tkun ittieħdet. Forsi nistgħu nirrevedu din l-awtorizzazzjoni. X'taħseb? Eh, Irdu nqisu wkoll il-prinċipju ta' kawtela li għandha kert ikun applikat. Naħseb il-Kummissjoni għandha ħafna xi tgħid tinformana anke bil-miktub u titlob informazzjoni mill-Gvern ta' Spanja, però naħseb il-Kummissjoni għandha aktar informazzjoni xtati. U mbagħad apparti minn hekk il-proposta ta' Sinjor Albiol li jkun konvenjenti li ikun eh, żjara f'Donjana biex naraw x'inhu jiġri f'din iż-żona protetta ta' valur enormi għall-Unjoni Ewropea. Mr. Preda. Mr. Preda. Grazzi, President, infinitament. Fuq il-petizjoni 51 tal-2013 mista ngħid li jiena nifhem itħasib leġittimu tal-petizzjonanti. L-għonet rridu nifmu illi dan it-trasport tal-gas ma jistax ikollu impatt fuq l-ambjent nazzjonali. L-Spanja autorizzat wieħed mill dawn il-proġetti u dina issa ġiet sfidata mill-rati nazzjonali. U għada biss ġiet minn Minnaħa tal-IPP jiena niproponi li nalqu din il-petizzjoni. Għax din hija kwistjoni li tirrigwarda l-livell nazzjonali xejn iktar. Grazzi. Rosa. Sì, a ver, muchas gracias. Grazie ħafna. Mela l-ewwel net. Aħna nafu li din iż-żona kollha hija inkluża fin-netwerk Natura 2000 u allura hija protetta mid-direttiva tal-Habitat Sola Safar u minnu wkoll li kif intqal mill-kollega Preda hemm erba' proġetti wieħed biss awtorizzat. Wieħed minn naħa l-Ħunda di Andalusija u mbagħad wara mill-awtoritajiet kompetenti tal-Gvern ta' Spanja. L-ieħor eh, dak tal-Vant il-Ħunta di Andalusija eh, rifjutatu saladilju hija pendenti u l-Agnal Kasar għandu approvazzjoni tal-Ħunta u negattiva min-naħa tal-Ministeru. Però hemm wieħed li għandu żewġ awtorizzazzjonijiet eh, waħda tal-Ħunda tal-Ħunta u l-oħra tal-Gvern Spanjol immexxi issa minn Mariano Rajoy. Jiġifieri jiena naħseb li meta jkun hemm autorizzazzjoni dawn ikunu tekniċi. Din nifhimha, però huwa minnu wkoll li l-każ huwa subġudice għaliex il-każ biċċa qudiem il-qorti jiena il-Kummissjoni fimta li ma jidhirx li kien hemm ksur tad-direttivi ambjentali. Ġifieri jekk m'hemmx ksur tad direttivi Ewropej, allura m'hemmx raġuni għalfejn qegħdin hawnhekk. xħan għamlu għana f'dunjana, għamlu missjoni. Eh, Jena mux semmur kontra xaħġa bħal din, pero jek naplikaw il-sens komuni, naħseb li rridu naraw eh, fej għaddin jek aħniex kompetenti, jekk hemmx nuqqas ta' konformità, jekk hemmx konformità u xenarju l-oħrajn insomma wkoll. kol. Sala wasanna hawnhekk jiena naħseb li jekk intom tixtiequ immorru donjana rispettivament minn jekk għandix kompetenza jew le. Jiena mhux semmur kontra, mhux se ngħid le, għaliex dija għaxa ħaġa li kaddi bil-votazzjoni. Pero, ma nafx kaddu kiddux nużaw is-sens komuni. Very much. Grazzi. Mr. Marcelli. Sorry. Skuż, Maristelli. Grazzi, President. Grazie al petizionant. Fil-fat, aħna rridu niftakru illi doriana huwa wieħed mill parkiet nazzjonali l-iktar importanti ta' Spanja u mhux biss ta' Spanja u anki tal-Ewropa kollha. Id-dispjaċina nisimgħu illi hemm intrapriża li jista' jridu jiftħu pipeline u jixtiequ jagħmlu jagħmlu stok tal-gas taħt l-art. U għalina dana u mariski għall-ambjent eh, kif jista' jkun illi l-autoritajiet spanjoli approvaw dan il-proġett. Jiena nistaqsir il-Kommissjoni Ewropea nixtieq inkun naf għaliex ġara dan, għaliex ma' marawx kollox flimkien, dana asmuħ ferba proġetti u kien hemm erba evalwazzjoni ta' impatt, forsi hemm ksur ta' xi direttiva hawnhekk. Eh, f'dan il-park li eh, irċeva ħafna fondi anki mill-Europa. Irridu noqogħdu attenti, irridu naraw eh, kemm huma validi dawn l-autorizzazzjonijiet illi ġew motija għal proġett u mhux kollha flimkien globalment Uridu niftakru illi fl-2013 ma kienx hemm laqas il-pjanijiet eh, ta' territorju. U, fil-fatt eh, ma nistax naraw il-kompatibilità dan il-proġett ġdid fuq il fuq il-gas u qed jimxi kontra il-proġett Ewropew fuq il-klima Eh, aħna qegħdin ninvestu fil-enerġija li t-ġeddet u mhux fuq il-gas. U hawnhekk qed nipprovaw nipromuovu gas li huwa kombustibbli eh, tal-imoddi. Eh, illum qed ninvestu iktar fl-enerġija li t-ġeddet, specialment f'dak il-park li huwa importanti għal Spanja u għall europa Grazzi. Silwaga. Grazie, President. Grazie anche il petizjonanti tali ġabu il din il-petizjoni. Tonjana kif qalu ħafna kollegi hija mhux biss fuq il-poplu ta' zona, ma ta' Spanja hija kwistjoni Ewropea. Qalu li kollegi qalu li parti mill-natura 2000 u anki Eh, UNESCO, sit UNESCO, fuq livell Ewropew u koll, għax hemm iktar minn 3 miljuni tal-asafar immigraw hemmhekk minn ħafna żoni tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant din iż-żona hija importanti ħafna fuq livell Ewropew. Fil-Kumitat u anki għal Kummissjoni Ewropea rridu niżguraw li din iż-żona tiġi protetta s-sena li għaddiet fil parlament kien hemm rapport fuq Donjana u dan tkellem fuq il-possibilità li erba direttivi kienu qed jiġu miksurin u dawn jinkludu anki il-habitat la safar u il-qafas ehm, il-direttiva qafas tal-ilma. U xqed jiġri hawnhekk bil-liċenzi dawn u ġew maqsumin f'erba proġetti separati u mem lebda evalwazzjoni unifikata tar riski tal-proġett. Barra minnek il-evalwazzjoniet ma inkludux il-riski eh, ta' dawn proġetti fil-Kastiljon, hemm proġett ieħor u kien hemm 500 iktar minn 500 terremot wara li kien hemm eh, eh, tank tal-gas eh, u jista' jiġri l-istess ħaġa hawnhekk għax eh, mhux qed jiġi konsiderati ilaqas il-prinċipju ta' prekawzjoni. U għaliex għandu jkollna infrastruttura inutli u li qed timmina anki s-sikurtà ta' ċittadini illi qiegħda eh, tgħin is-suq ta' tal-ispekulazzjoni u dana biex ikun hemm spekulazzjoni fuq il-prezzijiet. Ħwaristi, grazzi President. Fil-qosor se nitkellem, nixtieq nappoġġa it-talba tal petizzjonanti u anki il-punti li għamlu l-kollegi jena inħoss illi eh, hija uh, kwestjoni ta' sens komuni illi anki il- uh, prekawzjoni u prevenzjoni u dawn huma affarijiet importanti illi illi nħarsu lejn il-valur naturali ta' danjana f'din ir-riserva naturali. Hija simbolu tal-ambjent u il-Kummissjoni għanda anki eh, taħdem iktar mill-li għamlet sissa u mandiġ tistenna u qed tfittex l-informazzjoni jew hekk kien xem ksura għandu jkollna din l-informazzjoni biex il-Parlament ikun jista' jaġixxi qabel ma jkun tard wisq. Fil-qosor, daħna diġa għadna, ma rix noħloq konfuzjoni hawnhekk, hemm xi proġetti illi setaw jiġu permessi taħt il-kompetenza tal-gvern u għalhekk ġew maqsuma ferba. Meta jkun hemm rapport għabbażi ta' evalwazzjoni tal-impattu tal-ambjent, il-gvern irid irid jagħti l-parti tiegħu. Imma f'dawn il-każijiet il-gvernijiet lokali huma obbligati jikkonsidraw l-leġiżlazzjoni. U dak li għamil il-gvern ta' Spanja jiena nixtieq najt li għanna indaħlu dan il-park taħt il-strategija globali. Le, ma rridux nintervjenu iktar drabi. Memx għalfejn, terrepetuħ, tkellimna bizzejiet, kullħat e, e, e, poġġa l għaw. Jena meta jena ma nifimx għalix għandkom m'għandkomx tesemaw dak li qalu l-oħrajn u sempliciment tajdu nikkonferma dak li għal kollega u nżid element ġdid fil-kas ma, ma jagħmilx sens illi nismawkom tirrepetu l-istess ħaġa erba darbit, ħames darbit u wieħed wara l-ieħor. Issa m'għandix iktar kellima fuq il-lista u t-tini petizjonant għadu ma wasalx. Ġej nerġa nati il-mikrofonu li sur Gonzales għal żewġ minuti. Fil-qosorek ti permettili. Hawnhekk kien hawn qed titkellem fuq sens komun, imma ma nafxek il-Parlament Ewropew jistax jikonsidra din il-problema pal Piazza San Marco jew Grenada. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq zona importanti għal biosfera u Spanja l-uniku partit li qed jappoġġa l-proġett u għal Partito Popular il-PP huma fil-fatt qasmu l-proġett fer, ferba partijiet. U ma irridu jiftakru li jemmek hemm riskju sismiku. u hawnhekk qed nitkellmu fuq il-fondi gbar tal-gvern Spanjol kellu jħallas bħala kumpens għal kumpanija. Però nemmen li rridu nevalwaw u neżaminaw l-impatti hawnhekk u għawnek aħna qed nitkellmu fuq biljuni e, tal-Europa li ġew investiti f'danjana u rridu nagħmlu konservazzjoni ta' dan il-post. U jekk intkom ħatirċevu il opinjoniet tal-komunità xjentifika direttament il-persuni rappresentati f'kaddis sevil u posti toħra tarawx et jiġri. Jidirli illi spiss l-Europa tejn il-minu il b'saħħtu u timxi kontra dawk li huma inqas b'saħħithom. Aħna hawnhekk qed nimxu kontra il-tibdil klimatiku u l-effett ta' l-effett serra. Tkun ħaġa tajba li jintkom tmorru danjana u jkolkom u jkolkom u jkolkom eh, informazzjoni. Il-Ministru ma provax il-proġetti kollha, approva wieħed biss Jiena nħoss li mhux aċċettabbli illi inti qed attakka opinjonijiet partiti differenti. Irridu nifukaw fuq dan hawnhekk u jekk din iż-żona ta' Donjana hija importanti, e, ipprovaw mm, ma daħlux il-politika fiha. dan huwa il- parir li nistantikom, zommu moħkom ċara u fl-istess ħin zommu luħkom eh, interessati u appassjonati u possibbli. It-tieni petizjonati ma wasalx, mela nistaw aħna nimxu għal punt li mis, il-punt 21, il-petizzjoni 1362 għax hawnhekk hemm proibizjoni fil-żoni natura 2000 fil-Ġermanja imma l-petizjonanti spanjoli jistaw jaraw li dinja problema teżisti fi stati membri oħrajn. U biex biex nifrankaw ftit ħin u ma nikkonkludux qabel ma nisimaw minnant il-petizjonant li ġej. Nadu għal punt 21 għaliex għax ma lebda petizjonant prezenti u nistaw naġlu fija din il-petizjoni. Tajjeb. Okay, I'm receiving different, different information the whole time. Għawnek għandi informazzjoni differenti l-ħin kollu. Għawnek nistaw nalqu fuq din il-petizjoni illi għadna kif id-diskutejna. Ok, għajan nalqu mela fuq dan. Smajt minn għant l-IPP illi għanna nal nalqu din il-petizjoni. Smajna anki mill-gruppi oħrajn li mumiex l-istijal uqa ah? li ma tridux tal-qwa, dan huwa ovvju, melessa nivvotaw fuq għadi. Dan huwa dak li nista' nagħmel hawnhekk. Min huwa favur illi nżommuha miftuħa? Il-petizzjoni miftuħa. Għaw proposta? għal biex ikun hemm żjara, missjoni tal-Kumitat Peti biex immorru dan u naraw bajnejna. U l-grupp SND l-ħodor kolla u l-gruppi kolla illi e, e, e, proponew li huma li qed jappoġġjaw din il-proposta għanna nevotaw fuq din il-proposta għal din iżjara. Għamenti suppostaf, aħna għatma nieħdu deċizjoniet fuq zjariet fl-laqa plenarja. Dejjem noħdu għal koordinaturi, imma nistaw nieħdu deċizjoni aħna l-Komitat tal-Petizzjonijiet u nistaw naqblu biex nieħdu deċiżjoni jekk hawn maġġoranza preżenti u jaqblu. Eh, Sur predaz, ixti jitkellem, president. Jena qed nitkellem biex napoġġa il-proċedura. Inti e proponejt li tivvota jekk il-President tal-Komitat jagħmel proposta rridu nsegwuha. Issa qed nerġgħu niddiskutu fuq ħaġa oħra. Li qed nerġgħu nisimgħu l-istess argumenti, mela jiena qed ngħid illi nikkonferma l-proposta tiegħek irridu nivvutaw fuqha u mbagħad naraw nim, kif nimxu minn hemm il-qudiem. Solidad, nittoma li inti titkellem skont ir-regoli. Mux l-ewwel darba li hawnhekk qed jgħidu deċiżjoni fil-kumitat stess għaliex naħseb li hawnhekk xir għal aktar. L-aħħar każ sar il-missjoni ta' Ċipru, eh, kienet qed jieħdu deċiżjoni niftakar oħrajn ukoll u ttieħdu fil-kumitat tal-petizzjonijiet. L-aħħar mill-aħħar aħna l-MPs li rridu noħorġu b'soluzzjoni. Il-President għamlet proposta għabbażi tal-maġġor għal rida tal-maġġoranza u dak li qed hija li ikun hemm votazzjoni fil-Kommissjoni. Can I, can I say something here? We have Nixtieq ngħid xi ħaġa hawnhekk. Solidad aħna qatt ma ħadna deċiżjoni fil-Kumitat Plenarju. Naturalment nistgħu nagħmlu proposti li mmorru l-Svezja, Spanja jew morru fact-finding l-ewwel Però dina tiġi diskussa normalment fil-koordinaturi u d deċiżjonijiet hemmhekk jittieħdu mhux hawn. Għal daqstant intkom tistaw tamlu proposti li tridu, pero jen nishtiq infakkarkom illi dan dini hija tal-kumitat li qed tiġi eh, web stream ukoll mal europa kollha ippruvaw rispettaw eh, l-imġiba normali fil-kumitati f'dan fil-parlament. Eh, aħna rridu nirrispettaw ir-regoli u rridu naġiċu kif naġiċu fil-komitati l-oħra u fil-sujġetti l-oħra u li nimxu minna l-moment il-qoddim. Memx għalfejn nirrepeti illi dawn il-petizjoniet diġa ġew diskussi fil-komitat tana darbtej diġa qabel il-lum. Jekk tridu tħalluha miftuħa, għajdu li li tridu tħalluha miftuħa. Umbat proponi i proponu dak li tridu fil-koordinaturi ti preferu tal u allura għajdu li kif qal surpreda sur nivota biex inkun nista' nagħlaq fuq dan il-punt. Ejja mela nivvotaw. Min jixtieq jagħlaq il-petizzjoni? Ollu jdejkom. Dan jfisser li PP u ka, intkom kas iżolat mela. U min jixtieq iżomma l-petizzjoni? Iżomma miftuħa l-SND, il-ħodor u l-gwe. U din hija maġġoranza. Dana għax ifisser, ifisser illi eh, aħna il-petizzjoni u miftuħa u u il-membri mill-gruppi politiċi normali tistaw titkelmu mal-koordinaturi ta'kom u ħorġu bi proposta fuq kif tridu timxu fuq da. Nistaw nagħlqu fuq dan il-punt? Grazzi ma lix li għaw petizjonanti fil-awla attualment. Tajjeb, solidad. Jena, ma naqbilx mal-konklużjoni, naħseb ħalis letna konklużjoni, il-konklużjoni għandha tkun li nibatu talba għal din iż-żjara dak li ġi provat illum l-istess maġġoranza eh, ma tkun hemmhekk. Però nixtieq intenna ħaġa jekk ġew darbtejn hawnhekk dawn il-petizzjonanti eh, u għax ma sabux soluzzjoni. Ma ġewx bħala kapreġ dawn in-nies dak li jiġu hawnhekk għaliex din hija kwistjoni importanti u ma sabux soluzzjoni. L-obbligu tagħna huwa li nsibu soluzzjoni. The petition has Il-petizzjoni diġa deċidejna li żomuha miftuħa. U intkom hekk Issa kif se nimxu minn hawn qudiem irridu niddeċidu. Ħadna nota tal-proposti tagħkom. U dawn issa eh, nitkellmu fuqhom eh, fil-laqa tal-koordinaturi, jekk biss nistaw nagħmlu xejn iktar. Peress li hemm anki każijiet qudiem irati nazzjonali E, allora rridu anki nistennew e, e, sentenzi ta' dawn il kazijiet Mela sta nistaw inimxu u dim fuq il-punt li mis. Let's go turn, now turn to, to uh, It's the same subject. It's the same subject. Mela, l-istess suġġett u kulħadd għandu jkun interessat f'dan petizzjoni 907 dwar il-deterjorament tal-kondizjonijiet tal-Park Nazzjonali Donana. Eh, Jose Manuel Cantanomera li qed jirrappreżenta l-petizzjonant nilqak hawnhekk fil-Parlament Ewropew u fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet nagħtik il-kelma għal ħames minuti b'kollox. Muchas Grazie ħafna. Hawnhekk kena eh, aktar minn dan kien wieħed mill-aktar deltas importanti tal-Ewropa. Dawn huma protetti fil-Park Nazzjonali ta' Donjana. Il-marizma eh, huwa l-aktar ekosistema importanti ta' Donjana hija importanti ħafna l-fawna tiegħu. Donjana fuq livell teoretiku hija wieħed mill- l-aktar parki protetti kemm il-liġi Spanjola kif ukoll dik Ewropea u l-konvenzjoni internazzjonali u bħalissa hemm fażi ta' degradazzjoni gravi. Donjana imħarsa minn żewġ konvenzjonijiet eh, internazzjonali wkoll fosthom tal-wirt tal-umanità hija ddikjarata wkoll bħala riserva tal-UNESCO. Il-marizma ta' Donjana jiddependu mill-ilma ta' taħt l-artu tal-wiċ u hawnhekk hawn problemi eh, li ġejjin Dawn il-marizmes għedin jaraw problema għaliex il-xmara li kienet tgħaddil il-memmek issa e, għedha tkun zvijata. It-tieni net hemm ukoll e, ċerti proċess li qegħdin waslu għal fatt li l-ilma mhux qed jasal. jitteżisti kontaminazzjoni għolja ta' l-ilma tal-weċ minħabba eh, l-agrikoltura intensiva, l-minjeri, ecc. Mill-Aquifer 27 li supplementa l-ilma ta' Donjana hemm ħafna ilma eh, għal irrigazzjoni illegali, bjar illegali u din is-sitwazzjoni mi solvuta minħabba l-nuqqas tazzjoni tal-Gvern Spanjol. L-isfruttament għandu konsekwenza eh, problemi tan-nixfa u r-riski wkoll ta' intrużjoni salina. L-importanza tal-ilmijiet ta' taħt l-art ukoll mhux biss marbuta ma' drenaċ min-naħa tal-ixmara fil żoni differenti u possibbli wieħed u eh, umdita tal-wiċċ li permetti l-iżvilupp tal-biotopika tal relevanti. Hemm ukoll periklu ta' li l-fawna tisparixxi, hemm ukoll influenza fuq fuq il-minerali wkoll tal-wiċċ tal-art. Kien hemm żvilupp ta' sistema partikolari d-deficit annwali għall-isfruttament ifisser li dawn il-karatteristiċi singolari jisparixxu, dawn jaffettwaw għal ċerti ejjun ta' ilma. Iż-żamma tal-marizma sal-daqstant huwa riżultat tar-reġim idriku tal-wiċċ u ta' taħt l-art, però l-azzjoni antropika li taltera l-medium b'mod sostanzjali għandha reperkussjoni negattiva fuq is-sistema u dan wassal għal riskju evidenti. Jeżistu soluzzjonijiet konkreti, però l-interessi politiċi u ekonomiċi jimpedixxu li dawn jiġu applikati. Rridu nfakru wkoll li din il-petizzjoni ġiet preżentata fl-2009, tmien snin ilu ġifieri. Il-Klab ta' Donjana hija NGO integrata minn nies persuni fiżiċi li għandhom arfien tal-ekosistemi kollha u t-teddidiet kollha li qed ġarrab Donjana u dawn kienu membri tal-Wirt tal-Park Nazzjonali ta' Danjana għal 20 ta' snin. Il-livell li ta' nuqqas ta' konformità tal-liġijiet ambjentali ta' Spanja u nuqqas ta' interess ta' Spanja qegħdin waslu għalli problemi kbar f'Danjana. qegħdin jiġu miksura b'mod eh, gravi u kontinwu kostanti u it-tlet direttivi qafas tal-Unjoni Ewropea tal-habitats tal-ilma u tal-prevenzjoni u kontroll tal-kontaminazzjoni l-lum il-ġurnata il il ġurnata Dan id qed iddependi b'mod esklusiv mill-Unjoni Ewropea u t-tama tagħna hija li il-Parlament Ewropew jagħmel tiegħu biex ikun hemm konformità tad direttivi li semmejt dim il-fatt li l-Kummissjoni ħarġet rapport fi 29 ta' April 2016 eh, sena ilu b b'mod li jkun hemm konformità ma' artiklu 258 ta' TFU stanja kieku tadotta il miżuri meħtieġa U aħna dak iż-żmien konna għedna li ma kienx ma kienx hemm azzjoni f'dan ir-rigward għal daqstant aħna qegħdin nitolbu li minn aktar dewmien il-membri tal-Parlament iżuru Donjana jkunu akkompanjati minn membri tal klabb ta' Donjana biex jaraw bajnejhom dak li qegħdin ngħidu aħna mill-banda l-oħra inħeġġu li darba dejjem dan kollu jgħaddi qudiem il-Qorti Ewropea. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazie ħafna. Il-rappresentant tal-Komissjoni jinsab hawnhekk magħna Sur Fernandez Gomez. Muchas gracias, señora Presidente. Eh, y gracias a los peticionarios igualmente por la exposición. Grazie ħafna l-petizjonanti għal l-intervent tagħhom. Din il-petizzjoni hija marbuta ma' deterjorament tal-habitat ta' Donjana xi ħaġa li narawha tiżviluppa matul għexieren ta' snin, xi ħaġa li hija provokata mill-pressjoni differenti li hija sottoposta li din iż-żona b'mod speċjali f'dan il-każ il-Kommissjoni studjat il-pressjonijiet eh, imqanqla mill-estrazzjoni tal-ilma biex ikun hemm irrigazzjoni tal-luċċuħ tal-art fil-madwar ta' żoni differenti inklużi fiż-żona Natura 2000. Kif qal petizzjonant il-Kummissjoni kienet analizzar dawn il-fatti u ħarġet tal-konklużjoni li eh, fil-fatt quddiem in-nuqqas ta' miżuri eh, neċessarji biex il-habitat ta' żoni Natura 2000 marru lura u anki brabta ma' noqqas ta' miżuri li garantixxu il-kisba tal-miri ekoloġiċi fil-masses tal-ilma li nsibu f'din iż-żona, l-Kummissjoni konkludiet li fil-fatt kien hemm ksur fil-konfront tal-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea tad-Direttiva Habitats u dik eh, tal-qafas tal-ilma. U konsegwenza ta' dan il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ proċedura ta' ksur li u din infetħet f'Ottubru 2014 u mbagħad kien hemm proċess ħieħ li wassal sal-ħruġ ta' rapport l data ta' April 2016 bħalissa l-Kommissjoni qiegħda tanalizza t tweġiba tal-awtoritajiet Spanjoli fejn dawn kienu għadin jiġu mħeġġa biex jikkonformaw ruhom mal leġislazzjoni Ewropea. Dan kien l-aħħar pass eh, f'dan il-proċess qabel ma nirrikorru għal qorti u l-Kummissjoni bħalissa qiegħda tipprova tikseb l-informazzjoni xjentifika meħtieġa biex kontista' tiġġustifika l pożizzjoni tagħha fil-każ li fih eh, joħroġ li jkun hemm eh, ksur u mbagħad ngħaddu għal qorti niddefendu l-pożizzjoni tagħna għaliex il-burden of proof hawnhekk hija fidejn il-Kummissjoni. U din hija s-sitwazzjoni insomma attwali. Grazzi. Thank you very much. So Grazzi. Mela nafu li l-Komissjoni qed tieħu azzjoni hawnhekk eh, anki b'munizzjoni effettiva. Tajjeb, tajjeb li nafu li l-Komissjoni fil-fatt mhix qed eh, tippermetti li l-ħin jgħaddi sorpreda. Issa grazzi ħafna. Petizzjoni 0907 li mullura lura anki sal-2009 minn snin ilu jiena naħseb li l-Kummissjoni faslet il-miżuri meħtieġa saw eh, batet titra l-Spanja u l grupp tiegħi jixtieq li din il-petizzjoni se tara li l-Kummissjoni se tispiċċa l-proċedura tan notifika jiena nittama li dan ma jfissirx li jkollna l-istess dibattitu li kellna qabel però għax għandna petizzjonijiet oħrajn x'naraw. Eh, dan il-Kumitat eh, mhuwiex biss għall-Ispanjoli wara kollox, Sinjura Albion. Sì, buonas, eh, por supuesto. Mela, ovvjament, jiena naħseb li se niddiskutu kemm ikun hemm bżonn ikunu xi jkunu l-petizzjonijiet Spanjoli u mhux. Eh, grazzi lill petizzjonanti għall-intervent tagħhom, l-intervent li għamlu hawnhekk u grazzi l-Kummissjoni li f'dan il-każ kellha tweġiba ċara dwar in-nuqqas ta' konformità mad-direttivi Ewropej. Hija xi ħaġa li kien jonqosna fil-petizzjoni preċedenti Hawnhekk kellna tweġiba ċara fuq il-pressjonijiet li qed ikun hemm fuq Donjana, però ma kanniex tweġiba daqshekk ċara fuq il ħazna tal-gas. Dak li tlabna ħna fil-petizzjoni preċedenti, jiena naħseb li joħroġ biċ-ċar li din hija sfida eh, kbira, sfida waħda minn ħafna li qed tiffaċċja donjana għaliex hemm din hemm dik tal-petizzjoni preċedenti fuq il-gas naturali u naħseb li dan iwassalna biex nifmu x'inhi l-ħtieġa ta' din il-missjoni tal-MPs Donjana b'mod li nkunu nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni differenti li qegħdin jaffettwaw lil dan il-Park Nazzjonali kemm waħda kif ukoll oħra u sfidi oħrajn li jista' jkun hemm li qed jiffaċċja l-park. Thank you. Grazie, signora Capezon. Rapida, y secundando lo que se ha venido diciendo efectivamente... Mela, il-Kommissjoni għalet hawnhekk li għandha kompetenza biex taġġixxi xi ħaġa li taffetwa din iż-żona u naħseb li għandna ċerti dubji xi kultant eh, fuq il-kompetenza tal-Kommissjoni. Hawnhekk hawn proċedura ta' ksur miftuħa eh,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 tal-bdiewa f'din iż-żona però rridu nindirizzaw ukoll il-bżonnijiet tal-park ta' Donjana. Issa, jekk ikun hemm il-missjoni naraw x'hemm bżonn issir u tajjeb il-Kummissjoni kollha l-istess koerenza qudiem il-petizzjonijiet kollha. Rosa. Grazzi Rosa. Meta l-Kummissjoni twieġeb għandha twieġeb dejjem bl-istess mod u mhux eh, titkellem kif jaqblilha Naħseb għandha twieġeb dejjem bl-istess mod. Eh, fl-ewwel każ qalet li ma kienx hemm ksur tal-liġi Ewropea u qalet li kien hemm ksur. Jien għandi sens komun u nista' nara li eh, din il-petizzjoni għandha tkun miftuħa, rispettivament mill-konformità u noqqas ta' konformità, kien evidenti wkoll preċedentement li l-Kummissjoni kien qalet li ma kienx hemm argumenti qed tajtiva iva l-Kummissjoni ta' ksur ta' direttiva. Jena, eh, naċċettata dak lejn il-Kommissjoni, grazzi. Yeah, I just... Iva, kjarifika zaħira u għal istess reġun iżda kwistjoni differenti u l-approċ f'din il-petizzjoni hija xjentifika huwa xjentifiku huwa l-ksur allegat tal-direttiva tal-habitats tal-asafar tal afas tal-ilma li qed jinkisru skont Dak li qed jingħad mill-Kummissjoni u għandna erba' proċedimenti tal-ksur li se jsegu dan huwa każ ċar ħafna bekk neġa' nagħti l-kelma lis sur Kanto Romera għal żewġ minuti li żjed. Eh, Muċa grazie. Grazzi ħafna. Dak li għagġibni huwa li wara dawn is-snin kollha li fihom ġiet prezentata din il-petizzjoni jibqgħu dan id-dubji u għalhekk jiena insem ripetizjoni petizzjoni li konna għamilna oriġinarjament. Aħna akkumpanjati mill esperti tal-klab ta' Danjana, l-membri ta' dan il-komitat għandhom jagħmlu din iż-żjara fil-Park Naturali ta' Danjana fejn imbagħad aħna nurruhom mod ċar x'inhi sitwazzjoni reali ta' dan il-park. Eh, din is-sitwazzjoni ta' naqqas ta' azzjoni u ta' okkultazzjoni li qed jagħmel il-Gvern Spanjol. Għaldaqstant intennu l-istedina tagħna għal żjara li ssir fil-kumpanija tal-membri tal-Klab ta' Grazzi. Thank you. Grazie ħafna. Mela nixtieq neġa' nisħaq li jiena napprezza l-approċċ xjentifiku tiegħek għal għal dan fid-dikjarazzjoni eh, bikrija tiegħek fuq is-sitwazzjoni. Naħseb li issa spiċċajna l-estejna d-dibattitu fuq dan, naħseb li jidher biċċar daqs il-kristall li se nżommu l-petizzjoni miftuħa u nibqgħu nimmonitorjaw is-sitwazzjoni u nsejħu l-Kummissjoni wkoll biex terġa' lura b'informazzjoni aġġornata dwar il-proċedimenti ta' ksur kifet eh, kifet isiru x'qed jiġri. Mela qed nistennew ħerqanin għal dialogu kontinu mal-Kummissjoni dwar dan. Bek nistgħu nikkonkludu fuq dan il-punt u l-petizzjonant Sur Romera nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk u grazzi tal-li resaqt kas ċar quddiemna dwar dan il-punt issa hemm bżonn li nerġgħu lura għal punt 20 it-tieni petizzjonanti li qatt ma eh, li ma kienx ġie hawnhekk. Iva, inti tixtieq titkellem? Iva? Who are you? Mini? Io soy Aurelio. Jena Aurelio Gonzalez, jett rappresenta l-NGO Mesa dell'Aria de Huelva. Okay, very good. Tajjeb, tajjeb li wasal tawnek. Iva, nilqak, tista titkellem, konna qed nistennawk u għal kontribuzzjoni tijak, il-kelma li l għal ħames minuti. Buona simwirra. Mela, ta' malajr, skużawni tal-li ġejt tard, eh, kienet problema ta' help ta' trasport, pero saqden hawnhekk. U għall-istess suġġett. Wara eh, it-talba li saret u il l-komitat eh, brabta mal l-affarijiet li qegħdin issiru fil-park ta' Donjana, issa l-darbohra qegħdin hawnhekk biex ngħidu li dan din iż-żona sejra lura għal raġunijiet marbutin mal ispekulazzjoni tal-prezz tal-gass fis-swieq internazzjonali ta' tliet kumpanniji li m'għandhom sensitivitajiet ambjentali u negliġenza wkoll tal-amministrazzjoni kompetenti l-Istat Spanjol kif ukoll il-Gvern Reġjonali ta' Andalusija l-Ispanja u Portugal jixtiequ isiru bejja ta' gas għall-Ewropa kollha inizjattiva l-kontestata mill-gruppi ekoloġisti taż-żewġ pajjiżi. F'dan il-kumitat dan il-kumitat irrid jiġġielet eh, din il-prassi għan ah, timpedixxu li din il-prassi ta' ħażna ta' gas eh, u l-estrazzjoni u koll ħażna u koll tar-repsol fost l-oħrajn m'għandhomx ikomplu kun ikun il-każ. Skont eh, dak li battulna intom eh, biex jenala il-rapport li kien qed jgħid li minkejja li l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti ikkonfermaw li l-autorizzazzjoni għall-iżvilupp ta' dawn il-proġetti ma tkunx konċessa sakemm ma jkunx hemm evalwazzjoni ġenerali addizzjonali tal-effetti ta' dawn il-proġetti dan eh, din kwotazzjoni u evidenti li jintom ġejtu ngannati parti me xogħlijiet saru mingħajr l-evalwazzjoni ġenerali b'awtorizzazzjoni tal-gvern statali u reġjonali. Aħna eh, nixtuq ngħidu li x-xogħol għed qed sir minn tliet kumpaniji Repsol, Enagas fost l-oħrajn. Dan kollu Intom għalkom id-dokumentazzjoni relatata, dokumentazzjoni li batnilkom fl-2013. Nishtiq ngħidu hawnhekk li l-awtoritajiet Spanjoli qegħdin ikunu kompliċi fil-konversjoni tal-part ta' Donjana u l-kosta tiegħu fit-twessieħ tal- qasam petrokimiku ta' Welva. L-attività eh, industrijali kollha ta' Welva għandha impatt fuq Donjana. Eh, għandha impatt ukoll fuq il-bilanċ naturali taż żona. Il-marizma ta' Welva hija marbuta mal-marizma ta' Donjana wkoll. Dan huwa post ta' interess komunitarju li ħadd qed ħares l-industrija wkoll ilha għal xiren ta' snin tagħmel twettaq reati ambjentali li jaffettwaw eh, l-arja u l-ilma wkoll ta' dan il-park, proġetti bħal bħal per eżempju l-eluq li sar minn naħa tal-kumpanija tas surver Envarjil jipproduċu jċertifikaw deteriorazzjoni tal-istat tal-massa tal-ilma tal-weċ u dan biksur tad direttiva qafas tal-politika tal-ilma. Dawn l-ilmijiet kontaminati u koll mill-korrent jaslu f'donjana minħabba l-irjieħ dominanti u apparti minnek u kol eh, l-iskart ta' eh, hydrocarbons u kol jispiċċaw mal-kosta ta' Donjana. Mardux ninsew ukoll riskju gravi eh, minħabba l-injazzjoni ta' gas li qed ikun hemm. Xi ħaġa li qed issir diġà minħabba l-karatteristika ġeotektonika taż-żona. Dan huma affarijiet li ma ġewx evalwati bħalma ġara wkoll fil-proġett Kastor fil-kosta tal-vant tal-reġjun ukoll. Is-sitwazzjoni ta' Donjana hija ħafna aktar komplessa skont ċerti rapporti xjentifiċi u dan ifisser ukoll Eh, problema żona dan kollu nixtiequ li jkun hemm missjoni ta' investigazzjoni fir-reġjun kollu kemm hu, speċjalment li tadottaw il-miżuri pertinenti b'mod urġenti biex tħarsu il-Park Nazzjonali ta' Donjana. Eh, Spazju privileġġjat tal-Unjoni Ewropea għandkom tħeġġu l-awtoritajiet Spanjoli biex iwaqfu x-xogħlijiet li saru mingħajr ma kien hemm l-evalwazzjoni xierqa bi biksur ta' direttivi Ewropej li qegħdin ikunu miksurin kif ukoll l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli f'dan ir-reġjun u twaqfu darba l dejjem il-pjan tax-xlok salvaċ Ewropew. Nixtieq ukoll ngħidu biex nikkonkludu li aħna kontra l-użu li qed isir li jagħmlu xi partiti politiċi tal-fatti li qegħdin jiġu mixlija hawnhekk. Dawn jużaw il-park u jagħmlu manifestazzjonijiet biex jidhru fil-medja u jiksbu l-voti. Eżempju ċar huwa l-preżentazzjoni hawnhekk ir-rappreżentant ta' xelluk maqut. Xelluk maqut li mamlu xejn u mbagħad meta kienu qegħdin immexxu fiż-żona fil-leġislazzjoni li għaddiet. kien hemm ħafna każijiet ta' nuqqas ta' azzjoni dan irridu ngħiduh u grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom, grazzi għall kliem li jettu u l-attenzjoni li qegħdin tagħtu liż-żona ta' xlok ta' l-Ewropa, iż-żona ġifieri ta' Donjana struttura ambjentali ta' valur għoli ħafna. Grazzi. Thank you very much. And... Ringrazzjak. La darba kena diskussjoni fil-fond fuq il-petizzjoni l-oħra fuq dan il-punt jiena naħseb illi għanna <coughs> nikonkludu bl-istess mod se nżommuha miftuħa u ninkoraġġikom, sinjuri, biex idduru lejn il-koordinaturi tagħkom jekk tixtiequ li jkollkom xi segwitu bħal pereżempju żjara għal biex biex taġbir ta' informazzjoni. Ehm, insegwu fuq dan, mela. Fuq dan is-suġġett fil-qosor. Damalajr. Għaliex intqal ħafna kien hemm mistoqsija tal-Kummissjoni li ma nafx tistax tiġi hemm wieġba forsi jgħidilna xi ħaġa. Waħda kellha ma kellha x'taqsam mal-qsim tal-proġett ferba partijiet l-ewwel net għaliex ma smajt xejn dwar dan kummissjoni u tieni net dwar ir-riski sizmiċi wkoll. Xi ħaġa li semmiet mistoqsijiet konkreti e terremoti riski sismiċi nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni tista' xi tina tweġiba dwar dan li staqsejt. Would you like tixtieq tiġelura fuq dan il-punt għandek xi ħaġa xi żid ma' dak li ppreżentajt fuq il-punti partikolari illi semmew minn kollega tagħna? Grazzi l-ewwel net brabta ma l-evalwazzjoni tal-effetti kumulattivi tal-erba' proġetti dak li l-leġiżlazzjoni teżiġi tal-Unjoni hija li meta jkun hemm diversi proġetti li jista' jkollhom effetti kumulattivi dawn l-effetti jiġu mitqiesa. Dan ma jeżiġix li jkun hemm studju ta' impatt wieħed tal-proġetti differenti, però fid differenti studji jiġu mitqisa l-effetti kumulattivi tal proġetti differenti. L-awtoritajiet Spanjoli indikaw li fid-diversi studji ta' impatt ambjentali qegħdin jiġu mitqisa dawn l-effetti kumulattivi. Il-Kummissjoni ma daħlitx fid-dettall hawnhekk għaliex sissa is-suġġett mhux relevanti għaliex ġie awtorizzat proġett wieħed. Ġifieri sissa din mhix kwistjoni li nistgħu niddiskutu brabta ma l-istudji sizmiċi L-għonet l-autorit spanjoli informawna li saru dawn l-istudji sizmiċi kien hemm xi studju l ħarġ wara dikrazzjoni tal-impatt ambjentali Il-Kummissjoni mbagħad se tagħmel l-istudji tagħha u naraw kif eh, affarijiet bħal dawn jistgħu jiġu mitqiesa meta niġu biex noħorġu bl awtorizzazzjonijiet relevanti. Grazzi. Thank you for also for your willingness to answer to this. Grazzi u grazzi anki għarrida tiegħek tal-li kondaqsek lest li twieġeb pal mistoqsijiet tiegħek bekk nistaw Nikonkludu fuq l-20, nirringrazzja l-petizjonanti li vjaġġajtu biex tiġu hawnhekk illum aħna nħossu li din hija ħaġa li rridu naħdmu fuq ovvjament hija eh, fiha urġenza wkoll, kwistjoni urġenti. U issa flimkien mal-koordinaturi se niddeċidu fuq is-segwitu fuq dak li għandu jsir. Iżda għandu għazempju eżempju tajjeb ħafna ta' kif il-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat huwa ta' pont għal membri individwali biex tkunu tistaw idduru lejn l-istituzzjonijiet eh, Ewropej u ttieħdu bis-serjetà. Grazzi ħafna tal-li ġejtu u l-vjaġġi tajjeb lejn djarkom. Mela, issa, ngħaddu għal punt li jmiss petizzjoni 1362 Um, dwar il-prohibizjoni fuq il-bini f'żoni tal-Natura 2000 eh, u fil-Ġermanja. Il-petizjonant mhuwiex hawnhekk iżda l-Kummissjoni hija hawnhekk. Il-kelma l Alexander Just. Grazzi ħafna. Signora President, il-petizzjoni ġiet eh, publikata b'ħafna informazzjoni fil-gwad ta' kas ta' ksur. Ta rigward tal-implementazzjoni fuq ta' ta' żewġ artikoli ta' direttiva tal-Habitat fil-Ġermanja. Il-petizjonant qed jitlob illi l-Kummissjoni għandha tipprobixxi l-Ġermanja milli tmexxi xi tkompli bil-kostruzzjoni f'dawn il-siti sakemm il-proċedura tal-ksur kontra l-Ġermanja tingħalaq. il kummissjoni tikkonferma li għandna eh, proċedura attwali għaddejja ta' ksur kontra l-Ġermanja f'rigward ta' dmir illi jaħtru s-siti taħt il-liġi nazzjonali u illi biex tistabbilixxi għanijiet ta' konservazzjoni ta' dawk is-siti. Il-talba tal-petizzjonant tal-proibizjoni tal-bini eh, jirreferi għal eh, dawk is-siti in partikolari. Wieħed għandu jiċċara li mhuwiex proibit li ikollok attivitajiet ekonomiċi jew illi ikollok il-bini Eh, f'dawn iż-żoni ta' natura 2000 iżda taħt eh, ċerti kondizjonijiet. Taħt l-artikolu 63 tad-direttiva tal-Habitats jgħidilna illi kwalunkwe pjan jew proġett illi xaktar kollu effett sinifikanti fuq dawn is-siti għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni xirqa tal-implikazzjonijiet għall-istess sit minħabba l-għanijiet ta' konservazzjoni tas sit fid-daw ta' konklużjoni tal-evalwazzjoni l-autoritajiet kompetenti nazzjonali għandha taqbel għal pjan jew proġett biss wara li eh, eh, tkun iċċekkjat li dana miex se taffetwa b'mod ħażin l-integrità tas-siti konċernat barra minn hekk u biss f'każijiet eċċezzjonali wara l-artikolu 64 tad-direttiva jekk minkejja l-evalwazzjoni negattiva tal-implikazzjonijiet tas-sit u fl-assenza ta' soluzzjonijiet oħra, pjan jew proġett l-istess għandu jisir biss għal raġunijiet imperattivi u li jelbu l-interessi pubbliċi eh, li inkludu eh, dawk ta' natura soċjali jew ekonomika. L-Istat membru għandu jieħu kull miżura meħtieġa biex jiżgura illi il-koerenza kollha tal-istess siti jiġu mħarsa. Jekk meħtieġ il-Ġermanja bekk għandha tapplika din dispożizzjoni li semmejna taħt l-artiklu 6.3 u 4 kif ukoll taħt l-artiklu 6.2 fejn għandek prinċipju ta' non ehm, illi ma tħassarx il-habitats jew illi, illi tmiss dawn il-żoni maħtura taħt natura għalfejn. Pala konklużjoni, id-direttiva tal-habitat ma tatix il-proibizjoni tal-bini f'żoni li sissa ma ġewx maħtura pala żoni partikolari ta' konservazzjoni taħt l-4 u 6 taħt id-direttiva tal-habitat. Minn flok, l-istati membri konċernati irridu japplikaw id-dispożizzjonijiet taħt l-artikolu 6, paragrafu 2 3-4 tal-direttiva tal-habitats biex jizguraw li l anil ta' direttiva ma jiġux majnati. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak il-kelma lilkom kollegi issa surpreda. Grazzi, grazzi ħafna. Kif intqal il-petizjonant? jixtieq li l-Kummissjoni tipprevjeni l-bini fis-siti tal-Natura 2000. Sa, kemm il-proċedura ta' notifika ma tintemx, m'hemmx proibizzjoni ta' attività ekonomika f'dawn is-siti fil-gwad ta' proċedura ta' notifika l kummissjoni informatna li għaddejja u bekk ehm, nissuġġerixxi li nagħlqu din il-petizzjoni. Grazzi. Għaw xaħtiħor li jishti eh, jintervjeni fuq dan is-suġġett? Signori. Dana mux eh, donjana, eh, dan huwa sit delikati ieħor fl-Ewropa. Ħadd iżjed ma jixtieq jitkellem u l-petizzjonant mhuwiex prezenti u bekk jiena nsegwi dak li illi intalab mill-kollega sur preda se ninformaw il-petizjonant dwar dialogu mal-Komissjoni dwar dak li intqal natuħ taqsira u nibatu dikjerazzjoni spiegatorja u nalqu il-petizzjoni. Grazzi, naddu għal punt li miss 22 petizzjoni 434 tal-2016. dwar l-impjant tal-enerġija nukleari ta' Garona f'Burgos. Il-petizjonant huwa prezenti? Inti tippreferi ma, ma tatinix l-ismek? Inti ma tippreżenta lilek innifsek u tista' tagħmelek. Għatik il-kelma għal ħames minuti u mhux iżjed. Gracias, Presidenta. Mi nombre es Juan José Asensio. Jena Juan José Asensio. Jeta unek ġej minn eh, zona zejra ħafna fil-provinċja ta' Burgos. Għandi 45 sena. Wieħed inqas mill-impjant nukleari ta' Santa Maria de Garonia. L-lum il-ġurnata eh, ma jkunx hemm għajnuna jew jew investiment jekk wieħed ikun irid jagħmel negozju fir-reġjun tiegħi. 40 sena kienu imbasslin biex biex isir impjant impjant nukleari bħalma huwa dak ta' Garonja. Jiena bħal Garonja issa m'għadniex żagħżuhom minkejja dan kollu l-Gvern ta' Spanja l-uniku wieħed li l-uniku li jixtieq huwa li ikompli etawwa l-żmien li jaħdem dan l-impjant. L-uniku mod justa se jkun li nkompli naħdem sa mill-inqas 67 sena. L-età fissata biex wieħed jasal għall pensjonament u dan l-impjant eh, nukleari ta' Burgos eh, ikun ilu li għala eh, l-operat tijaw sitt snin. Santa Maria de Garonja u impjant obsolet, impjant nukleari li għamel żmienu eh, impjat nukleari li ilu magħluq minn Diċembru 2012 installazzjoni li kellha previst permezz ta' mandat eh, tal-gvern l-eluq tagħha eh, mis-6 ta' Lulju 2013 Santa Maria de Garonja notifikat dan iż-żmien kollu 136 inċidenti u kien hemm ukoll problemi strutturali fit-tfassil tagħha ta' reattur tagħha u dan ifisser li jaffettwa s-sigurtà ta' 3 miljun persuna. Dawn il-problemi ma kinux rikonoxxuti qabel is-sena 2004 però huma huma ikkawżati minn problemi fil-fażi ta' kostruzzjoni ta' l-imbjant. Dawn it-tip ta' irregolaritajiet ifissru li m'hemmx konformità mal-parametri ta' sigurtà minima għal ċentrali nukleari apparti minn hekk li l-kwarti tal-elementi wkoll ta' reattur huma affettwati minn elementi OCD. Ovvjament kien hemm soluzzjonijiet, però dawn kienu temporanju mhux siguri. Xi ħaġa li Miex eh, permessa fil-produzzjoni ta' l-enerġija nukleari. Dan huwa impjant li jrid jingħalaq darba l dejjem biex nissilvagwardjaw is-sigurtà tal-persuni u tal-ambjent ukoll id-dejta ta' produzzjoni ta' din dan l-impjant u l-għaluq tagħha jċertifikaw li ma kienx hemm problema fil-ħażna elettrika tal-pajjiż u li m'hemmx għalfejn nerġgħu eh, eh, nqabduha man-netwerk il-ftuħ mill-ġdid ta' Garonja ifisser li mmorru lura 46 sena, mmorru lura għall epoka tal-abjetu l-iswed u l-aktar żminijiet korroħ tal-istorja ta' Spanja nittama li e, issa intom titolbu l-gvern Spanjol li ma jerġax jiftaħ dan l-impjant nukleari hemm bżonn mudell enerġetiku nadif. E, m'għandniex inkomplu nagħmlu multi għall-użu tal-enerġija tax-xemx għaliex prassi attwali qed tgħin biss il-kumpanniji l-kbar. Hemm bżonn li naħsbu fis-sigurtà ambjentali u tan-nies ukoll. Il-madwar ta' Burgos huwa dikjarat netwerk eh, Natura 2000. Ir-reġjun tagħna teħtieġ pjan ta' revitalizzazzjoni ġdida xi ħaġa li tiġġenera sigurtà u u l-Ewropa għandha ħafna xi tgħid f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Thank you very much. And now the floor goes. Issa, nisimaw minnant il-Komissjoni. Jew is-Sur Popo jew is-Sur Florea. Ej, grazzi President, jiena Florea. U l-kollega mbagħad Popo jitkellem wara. Neringrazzja Sur Gonzalez tal-prezentazzjoni, aħna nixtiequ nikkonfermaw illi lazla bejn il-sorsi tal-enerġija differenti u anki e kan nużaw il-nukleari u le, tiddependi minn l-istati membri. Jekk hemm stat membru bħal l-Ispanja illi tażel illi tuża il-nukleari u testendi dan għanda naturalment tissodisfa il-kriteri ta' sikurtà nukleari skont il-liġi sekundarja ta' Spanja. Il-Komissjoni tixtieq tajt ukoll li responsabilità prinċipali tibqa' bl-operatur mal-operatur taħt l-supervizjoni tal-awtoritajiet regolamentari. Skont id-direttiva illi trid tiġi trasposta sa' wissu li ġej, eh, l-istati membri irridu jgħamlu referenza għal din id-direttiva. U dan l-obbligu ukoll jirreferi għal Garonja li tinkludi anki il-revizjonijiet ta' sikurezza li għandhom isiru kull 10 snin skont id-direttiva. Allura, il-regolamentatur Spanjol huwa responsabbli biex jiżgura illi il-sikurezza hija skont eh, id-direttiva. Jekk id-deċiżjoni mbagħad tiġi adottata, il-titjib eh, eh, ta' sikurta għandhom jiġu adottati un investitur se jkollu jinnotifika l-Kommissjoni fuq il-proġett. Jekk dan l-investiment mbagħad ikun skont il-kriteri, allora il-komunikazzjoni tiegħu li l-Kummissjoni hija obbligatorja. Sissa l-Kummissjoni ma rċevet l-ebda notifika fuq dan l-investiment. Il-komunikazzjoni attuali hija bbażata fuq il-trattat Euratom u l leġislazzjoni sekundarja u dana mingħajr preġudizzju għal trattat ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea u anki tal-obligi illi derivaw mill-leġizlazzjoni sekundarja. Grazzi! Fikli miħor, memxejn illi jindika li dan se jiġri. Dan hija ħaġa li edha fil-medja, però mem lebda evidenza. Aħna kull manna l-informazzjoni mill-medja. Allora, eh, l-impjant għadu ma' manfetax, issa kemm nafu aħna. Grazzi. Mela issa se niftaħ id-dibattitu għal kollegi l-ewwel preda. Hawnien erġajt. Kif inti għadek kif għadd? Meta nqisu illi il-Kommissjoni marċevit lebda notifikazzjoni kif intqal, ma nistgħu nagħmlu xejn aħna. U allura l-grupp tagħna jipproponi li u l-petizzjoni. Grazzi, Sur Preda. Mela, il-Kumitat Et isir Spanjola hawnhekk għandi ħames kollegi Spanjoli u anke tini rappresentant tal-Kummissjoni hemm bżonn li jitkellem. Nistgħu neħdu żewġ kollegi. Forsi nistgħu nibdew Mr. Popov. Nishtiq namel kjarifika zaħira fuq il-fat illi il-Kommissjoni ħafna okkazjonijiet rispondit bil-miktub fuq dan l-impjant. U waħda mill-aħħar mistoqsijiet parlamentari kienet 564 tal-2017 u mbagħad għandna 462 tal-2017 u mbagħad għandna 4117 tar 2016 eccetera, u għall-inqas 10 darbiet il-Kommissjoni irrispondiet bil-miktub u il-risposti anki ġew pubblikati fil-website tal-Parlament Ewropew. Dan huwa kol ma xtaqt ngħid. Eċċellenti din l-informazzjoni ulterjuri. Mela biex ma noqodux hawnhekk sa nofs il-lejl, kollegi, ipprovaw ma t-repetux li xulxejn. U ispiraw l-ruħkom mill-intervenzjoni ta' surpreda tal-lum. Vallina. Grazie. Eh, bueno, decirla, señor. Mela, eh, surpreda nejdlu li huwa normali li nħordu narqom kollha, però ma rridux nonqsu mir-rispett eh, tal-petizzjonijiet Spanjoli. Eh, jaslunna, però ma jaslunna petizzjonijiet minn pajjiżi oħrajn, m'hemmx fej nironizzaw dwarhom dawn. Jiena naħseb li s-sitwazzjoni dan l-imbjant ta' Garonja hija allarmanti. Għaliex inqabżet kemm il-darba il-ħajja utli ta' din ta' dan l-impjant. Eh, dan huwa l-impjant li jiġbaħ l-impjant ta' Fukushima f'ċertu sens u dan it-titwil eh, qiegħed eh, xi eh, daqqa ta' ħarta minn naħa tal-awtoritajiet għaliex m'hemmx pjan sostenibbli u kredibbli. Din hija diskussjoni li ilha ħafna tiżvolġi f'pajjiżna eh, wisq. L-eluq tal-impjanti nukleari ma tfissirx problema għal ħażna enerġetika f'pajjiżna. U qed intu wkoll hemm bżonn nistimulaw l-użu tar rinnovabbli nfakru pereżempju Eh, it-taxxa fil-konfront tal-enerġija tax-xemx. Eh, il-petizzjoni titinżam miftuħa u aħna bħala kumitat għandna nibatu tra l-awtoritajiet Spanjoli fejn nitolbu li jinformaw dwar l-istat ta' sigurtà ta' dan l-impjant għaliex il-Kommissjoni hawnhekk qed tgħidilna li m'għandix eh, konoxxenza li din se terġa' tinfetaħ. Irridu naraw jekk imbagħad konniex neħdu miżuri wara li din tinfetaħ. Għalli ċaħna l-problema tagħna hija li dejjem nispiċċaw biex naġġixxu wara li jsiru l-affarijiet. L-impjant ma miftuħ, però qed jingħad issa, għal daqstant din nibgħatu wittra l-autoritajiet biex jiċċaraw din il-kwistjoni naħseb hekk għandna nagħmlu u m'għandniex neħdu l-miżuri wara mbagħad bħalma dejjem nagħmlu. Skużawni, però l-Kummissjoni anke fost l-obbligi tagħha eh, hemm li qed trid titwieġeb jekk nagħmlu diversi mistoqsijiet titwieġeb kull darba. Intom tridu itwieġbu. Huma l-istati membri li jiddeċiedu s-sorsi ta' enerġija tagħhom entqal, eh, eh, relattivament però għalix mux dijem ikon il-kas dan. I have a very long list of speakers. Għandi lista twila ta' kellima u għemżon nati priorità għall-membri tal-kumitat inkella kella se kolli diffikultajiet wara. Mela Sinjura Albiol fil-qosor ħafna kemm tista biex permetti anki l-kollegi jitkellmu. Grazzi. L-ewwel għana mhux nitkellmu dwar xnijat jew aħbar li smajna bis permezz tal-medja. Il-plenarja tal-Konsil tas Sigurtà Nukleari wkoll approva fit-8 ta' frar rapport għal ftuħ mill-ġdid tal-impjant ta' Burgos ta' Garonja għal daqstant immixxni biss hemm rapport tal-Konsil Nazzjonali tas sigurtà nukleari wkoll ġifieri d deċiżjoni ttieħdet hemm rapport favur ukoll. Eh, rapport li qed joħroġ eh, qed joħloq preċedent, għaliex qed jingħad li impjant eh, kompli għaddej anki wara 40 sena u t-tinnet anki l fat li eh, ikun hemm reviżjoni kull xar snin u din ir-reviżjoni issa s ssir kull 14-il sena. għadin nitkellmu dwar reviżjoni jissa għas-sena 2031. iġifiri dan l-ewwel ħaġa. Tinnet infakkalkom li dawn l-impjanti nukleari imbnew għal 25 sena ta' ħajja, mbagħad wara dan ġim ta' wara l-40 u issa qegħdin nitkellmu dwar li ikomplu għaddejjin anke wara 60 sena. Apparti minn hekk m'hemmx il-ħtieġa ta' provvista f'din iż-żona. Ma kienx hemm problemi ta' provvista, ġifieri mhux kwistjoni ta' ħtieġa din, din hija kwistjoni li inqisu s-sigurtà tagħna u tal-ambjent dawn na impoġġu qoddim l-interessi kummerċjali. Dak li nittamaw huwa li din ovvjament hija kompetenza Spanjola, però nittamaw li jekk il-Gvern Spanjol eh, jesponina għal periklu jkun hemm mekkaniżmi minn naħta l-Kummissjoni Ewropea biex eh, ikonna protezzjoni. Għaliex dawn rridu jerġgħu jiftħu dan l-impjant impjant li għandu reattur simili għal dak ta' Fukushima, din hija żona li hemm dawra bin-netwerk Natura 2000, jiġifieri hemm elementi biżżejjed. Aħna dak li qegħdin nitolbu huwa l-ellu u l-iżmantellar ta' Garonja, però dan il-kumitat ma jistax jagħmel dan. Dak li nitolbu l-Kummissjoni huwa li minnaħa jkun hemm studju tal-impjanti nukleari kollha li għandhom aktar minn 40 sena fl-Ewropa. Naħseb li huwa importanti li din ma tkunx biss kwistjoni ta' Garronja jew ta' Spanja biss, tkun xi ħaġa Spanjola. Studju tal-impjanti nukleari kollha li jkollhom aktar minn 40 sena ta' ħajja biex naraw il-kundizzjoni tagħhom u t-tinenet Diġa għet li din mhux biss xnija jew aħbar li waslet ilna dan l-aħħar mill-medja din hija deċiżjoni tal-Kunsill Nukleari ta' Sigurtà. Ġifieri dak li rridu nagħmlu huwa li jekk ma din id-deċiżjoni ma waslitx eh, għand il-Kummissjoni Ewropea l-Kummissjoni titlob il- gvern Spanjol għalfejn dan ir-rapport ma wasalx għand il-Kummissjoni. Grazzi. Mrs. Evi. Grazie, jo. Grazie, eh, signora Evi. Jiena nishti napoġġa dak li talbu l-petizjonanti għax jidir li hawnhekk għandna sitwazzjoni gravi u hemm bżonn nistudjaw is-sitwazzjoni iktar naqber ma dak li għadda kif għadet il-kollega u anki nikonferma anki jena il-fat li għedin ħdejn il-network Natura o 2000 u allora rridu nagħtu iktar attenzjoni lejn dan il-territorju. U allora jiena nħoss li wasal il-moment eh, li l-Europa u l-Istati membri kollha jagħmlu passi konkreti lejn eh, li nitilqu il-karburanti fossili u naddu lejn is-sorsi ta' enerġija li tiġġedded jekk aħna ma nagħmluhx dan fl-2017 eh, inkunu qegħdin eh, f'sitwazzjoni verament gravi li ninsistu fuq dawn it-teknoloġiji qodma eh, dawn huma teknoloġiji antiki u li wasluna anke għal skandali bħal Dieselgate, irridu aħna nimxu l-qoddim fuq teknoloġiji indaf u intkom tafu anki kif il-nukleari joħlo anki ħafna eh, skart u taf kemm huma perikolużi. Allora jina favur li tibqa miftuħa din il-petizzjoni. Grazzi tajt il-President. Rosa li hija membru sħiħ tal-Komitat tixtieq tagħti il- mikrofonu minn flok għall sur di għastemara li wix membru tal-komitat u nitti u natuħ il-mikrofonu minn flok rosa. Grazzi, President, u grazzi l rosa tal-li ċedajt li il-kelma. L-ewwel qed nixti nesprimi rispett kbir tiegħi fil-konfront tal-petizzjonant. Dan rispettivament mid-diskrepanzi li jista' jkun hemm l se nsemmi rispett ukoll għall opinjonijiet kontrarji li saru minn gruppi differenti tal-Kamra. Ehm, napprezza l pożizzjoni ta' preda. Hawnhekk għandna problema ta' enerġija, problema wkoll ta' ideoloġija. Din hija xi ħaġa politika wkoll kwestjoni li spiss tiġri eh, mhux diskussjoni ta' garonja din, jiena eh, rajt bir-reqqa eh, dak li ntalab mill-petizzjonant, smaj dak li qal ukoll u dak ukoll qal bil-miktub il-Kummissjoni. Ma jidher li hemm l-ebda ksur legali. Eh, Il-Kummissjoni qed tintuża bħala twissija bikrija mingħajr ġustifikazzjoni li ikun hemm il-bżonn ta' din it-twissija, din hija kwistjoni preventiva biss mill-lider, nixtieq nirreferi għall-impjant. L-impjant u l-impatt fuq l-ambjent. Però qabel irrid ngħid li d deficit enerġetiku ta' pajjiżna huwa ta' 80%. Aħna nixtru 80% tal-enerġija li għandna bżonn. L-impjant ħadem għal aktar minn 40 sena l-evalwazzjoni ta' studju ambjentali saru mbagħad eh, l-affarijiet li saru eh, saru biex jiżdiedu l-istandards ta' sigurtà dawn ma jmorrux kontra iż-żoni protetti mill-pjan Natura 2000, anzi bil-kontra. U jekk dan ma kienx xejn il-petizzjonant ukoll jgħid hekk qed jgħid li l-possibilità li jkun hemm nuqqas ta' konformità xi ħaġa li tfisser ukoll li huwa ma jafx bl-eżistenza ta' illegalità. Jekk il-petizzjonant ma jippreżentax provi ta' nuqqas ta' konformità, il-petizzjoni ovvjament titkun magħluqa. Il-Kummissjoni issemmi eh, l-proċedur ta' notifikazzjoni min-naħa tas-sidin tal-impjant. F'każ li l-intelġet infetaħ dawn iridu jikkomunikaw il-Kummissjoni titjib li sar fil-kofra ta' sigurtà Nżidu li dawn it-titjibiet irridu jkunu komunikati biss jekk dawn ikunu ta' ċerta entità u jekk jaqbżu diversi limiti li insibu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li mhux se nsemmiha issa biex ma noqgħodx intawwal. Dan mandu ma jagħmilx sens jekk ma jkunx hemm deċiżjoni prevja ta' ftuħ mill-ġdid xi ħaġa li ma saret għalissa. u l gvern Spanjol għandu l-kompetenza hawnhekk. Muchas gracias. Grazzi ħafna. Esta sur Marcelessi. Ah. Grazzi President. L-għonet grazzi l-petizjonant, sindku ta' din iż-żona. Aħna, ah, nagħtu l appoġġ tagħna għal dan, għall-eluq ta' dan l-impjant. Eh, hemm din l-idea li jerġa' jinfetaħ dan l-impjant. Eh, fil-verità hija li m'hemmx raġunijiet ta' sigurtà tal-poplu u sigurtà ambjentali. Eh, jidher li r-rieda hija li dawn l-impjanti jibqgħu miftuħin meta suppost ikunu magħluqin. Dan l-impjant ilu ħafna għaddej għandu ħafna problemi strutturali u aktar minn mit inċident mill-2012. Dan huwa impjant li qed jipperikola ħafna nies fi Spanja. Nibdew biex mara ebro wkoll u żona tan li hija parti minn Natura 2000. Huwa gravi l-Ispanja ma komunikax Eh, dan ir-rapport ukoll tal-Konsil ta' Sigurtà u għal din l-informazzjoni li tkun matluba mill-Kummissjoni Ewropea u gravi wkoll li x'affarijiet bħal dawn ma jkunux komunikati lill kummissjoni Ewropea. Parti minn hekk nixtieq insemmi xi ħaġa oħra wkoll għaliex hemm diversi alternattivi hawnhekk. Spanja diġà qiegħda tipproduċi elettriku żejjed. M'hemmx problema biex biex nilħu id-domanda. Dan l-impjant Garonja m'hemmx għalfej eh, jintuża. Apparti minn hekk hemm bżonn li niżviluppaw l-enerġiji rinnovabbli, enerġija nadifa u nabbandunaw mudell enerġetiku maħmuġ u nukleari, ġifieri. Hemm bżonn li din il petizzjoni nżammuha miftuħa jew tal-inqas nebatu wittra minnaħ tal-Kummissjoni Ewropea lill gvern Spanjol b'mod li nitolbu trasparenza u informazzjoni dwar dak li qed jiġri b'rabta ma' Garonja. Idea tajba wkoll ikun hemm studju fuq l-impjanti li qegħdin jikkostitwixxu periklu għan-nies l ambjent Thank you very much and we're coming to an end. of Issa qed naslu għatmim tad-dibattitu u nerġgħu nagħtu il-mikrofonu lil petizzjonant Is-sur Zinwaga fil-qosor ħafna kjoġbok. Grazzi. Qabel ma nibda. Eh, ma rridux nagħtu ċifri folot hawnhekk ma sar min ta' Marsellesi. Aħna esportaturi ta' l-enerġija eh, nesportaw ħafna enerġija, xi ħaġa li ilha ssir minn 2006 It-tinet grazzi tal ta' dan il-każ qoddim il-Kumitat qoddim l-IP dan huwa t-tielet impjant l-aktar antik fl-Ewropa. Il-kwistjoni li xtaqt insemmi il-Kommissjoni qalet li din mhux kompetenza tal-Kommissjoni, kompetenza tal-Istati Membri, tajjeb wisq. Hemm dettal wieħed però li, li la kompetenza tal-Kummissjoni għaliex dan l-element ta' sigurta li skont il-parametri stabiliti mit-trattati ta' l-Euratom għandhom ikunu hemmhekk b'mod li l-Konsil ta' Sigurtà jivverifika li m'hemmx riskju u dan il-permess li nata biex wieħed itawwal il-ħajja tal-impjant ta', ta Garonja qegħdin niks leġizlazzjoni Ewropea għal daqstant jiena naħseb li huwa leġittimu li nitolbu l-Kommissjoni Ewropea tistudja dan kollu u taġġixxi fil-konfront ta' din is-sitwazzjoni. Għaliex jekk inħallu l-affarijiet mexjin kif ma mexjin, eh, nispiċċaw biex ma rridux ninsew li politika li ssir biex wieħed itawwal il-ħajja tal-impjanti fi Spanja eh, l-len mill-ħajja naturali tagħhom. Għaliex il-ħajja normali hija 10 snin. U dan jikkostitwixxi eh, riskju għoli għal popolazzjoni għal wieħed fil-mija tal-elettriku ta' Spanja li kifet fil-bidu mhix ħaġa meħtieġa. Thank you, Rosa. Grazie, Rosa. Le. Mela sur Juaristi. Le. Tajjeb. Mela jek tagħti il-mikrofonu minn flok li sur Dias de Mera, mela nistgħu nisimgħu minn għand Dias de Mera. Xtaqt ngħid biss li s-sorsi ta' informazzjoni li għandu l-kollega li preċedini għandhom ikunu differenti minn dawk li nuża jiena u li konċidu mar-realtà. Is-senjur naħseb ma jafx li aħna eh, gżira enerġetika, forsi ma jafx li hemm eh, kejbel ta' interkonnessjoni eh, maħsub bejn Spanja u Franza li għandu alternattiva mill-Pirenej u minn taħt l-art alternattiva li tgħaddi minn Aragona. Aħna għandna deficit enerġetiku ta' 80% kif qed jien, grazzi. Thank you. And now, very, very, Mr. Juarez. U issa, eh, fil-qosor ħafna Muy brevemente, eh, la Kommissjoni Ewropea si plenamente kompetente il medio ambiente. Il-Kommissjoni hija kompetenti brabta ma dawn loqs mod. din hija xi ħaġa li ninsewa fil-każ ta' Garonja hawn eh, naħseb xieraq li nitkellmu dwar dan u possibilità li dan ikun t l-aktar impjant antik fl-Unjoni Ewropea u jerġa' jinfetaħ kif qal minn għall-bjol din hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. Dan għandu jkun biżżejjed biex il-Kummissjoni taġġixxi b'miżuri preventivi fl-ambitu tal-ambjent, saħħa pubblika, eċetera, din hija ħaġa ġustifikata. Jagħmel aktar sens minn miżuri preventivi oħrajn li ġili jkun hemm. Thank you very much. And now... Grazie ħafna, mela issa. nistaw nerġaw natu l-mikrofonu l-petizjonant. Grazie. Nfakka kam li fil-6 ta' lulju kien publikat l-eluq ta' dan l-impjant. Però ma ġiex implementat. Eh, fil snin li eh, għamel maluq dan l-impjant, eh, dan l-impjant ma ma ġiex zmantellat. U sankomplu nittama waħna li tiġri xi ħaġa. Ovvjament, Garonja mhix importantissima għan netwerk għan netwerk eh, enerġetiku Spanjol, t tikkostitwixxi biss il-wieħed fil-mija u kufettu intom ukoll aħna eh, pajjiż li għandu deficit il-1 fil-mija u mhux se jaffettwa daqshekk fil-verità. Thank you very much. Grazzi, mela. Ej niprofaw namlu taqsira ta' dak li ġara. Nistaw namlu dan. Għal darba, nistaw nġibu l-informazzjoni preċiża u dan nistaw namluħ billi nibatu ittra l-gvern Spanjol. Għax wara kollox, aħna irridu nkunu nafu jekk il-kriteri kollha ta' sikurezza nukleari skont it-trattat Euratom u ix rispettat. U kif għalet anki l-Kommissjoni u għandhom raġun, huma ma rċevew lebda notifika fuq investimenti pjanifikati biex jerġaw jużaw l-impjant. Rridu nifmu għak dan ux veru jew le. Allura jinn proponni nżommu miftuħa l-petizzjoni u nibatu l itra u nistaqsuhom biex jagħtuna risposta bil-malajr din il-mistoqsija sempliċi, ekku xiva jew le, pratikament. Tablu Tajjeb? Eccellenti. Grazzi ħafna u grazzi anke l petizzjonant tal-li vjaċ biex wasalaw newgura l-ek vjaċ tajjeb biex tmur l-ura u s-sanadu għal-punt 23 li għal petizjoni 302 fuq e, il-landfill e, fil provinċa ta' Katania fis-Għallija il e, petizjonant hija prezenti u nagħti il mikrofon lis-Sinjura Antico. Grazie, President for those of you who are leaving the room, please try to do it. Għal dawk li se toħorġu nitlobkom titkelmu fi silenzju Dinja hija fuq il-landfill ta' Tiriti, municipalita' Monte Santa Anastasia, għallija Hija privata li ila teżisti 40 sena, iktar minn 40 sena u minkejja miżuri mill-autoritajiet lokali biex jarquha għax kien hemm oppożizzjoni qawwija mill-abitanti u anki mħabba problemi li għandha din il-landfill. Il-petizjonant fl-2013 bat il-ment fuq din il-kwistjoni, din ġiet analizzata mill-Kummissjoni u bat ġiet maluqa għax ma kienx hemm biżejjed elementi biex jikkonfermaw il-ksur. il Eh, eh, il-petizjonanti ma ma ponewx. Il-Komissjoni edha timmonitorizza situazzjoni f'emmek u anki f'żoni oħrajn fuq dak li għandu xjaqsam mal-ġestjoni tal-iskart fuq anki l-adozzjoni u, u revizjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni tal-iskart fl-istati membri, ġifiri fl-Italja u fl-Isqalija. Il-Kommissjoni talbet informazzjoni fuq il-pjanta ġestjoni eh, fuq l-iskart municipali u speċjali fil-Isqalija. Ehm, għal um, skart municipali il-pjan ġi adottat fl-2012 u attualment qed jiġi verifikat mis-servizzi tal-Kummissjoni. Aħna niverifikaw ħtiġiet obbligatorji, per eżempju, it-tip, l-streams u anki l-eluq ta' ċerti land fleets eżistenti. U dawn huma elementi li qed nevalwaw. Dan huwa importanti mhux biss għal biex għal rispett tal-direttiva tal-iskarti, ma anki biex nifmu eh, x'intenzjonijiet hemm fl-isqallija għas-sena ta' wara, per eżempju, anki għat pretrattament tal-iskart qabel ma jitfawhom fil-landfill jew anki l-ġerarkija tal-iskart. U importanti wkoll għaliex jekk l-informazzjoni li jawatunna miex sodisfaċenti allura nistgħu nwaqfu il licenza Dan huwa punt li wieħed irid iżomm eh, f'konsiderazzjoni. Grazzi, grazzi ħafna tat il-President. Għandi żewġ kellima l-ewwel surpreda. Grazzi, il-grupp Tana qed jipproponi illi din il-petizzjoni żammuha miftuħa jistaw ikun hemm ksur tal-liġijiet Ewropej tal-ambjent, konsekwenzi anki ta' saħħa, u lora għandna nistennew kjarifika minnaħa tal awtorijiet awtoritajiet taljani. Signora Ġufrida, grazie President jiena u koll napoġġa it-talba tal-kollega li jżommu maġtuħa din il-petizjoni għal ħafna matuni raġunijiet. Jiena rajt personalment dina eja eh, fil reġun tijaj u mod partikolari fl-istess provinċa tijaj fejn jintwilit. U jiena eh, eh, verifikajt illi il-petizjonanti ma għandhomx informazzjoni, ma kellhomx informazzjoni li l-lum se se, se, se, se jkunu, se nitkelmu fuq il-petizjoni tagħhom għax ma tawx e-mail tagħhom u bat e, battu intkom notifika bil-posta u ma qed jitolbu li niddiskutu għadar boħra di e, dina suppost e, fil-novembru tal-2013 e, e, irċevejtuha u aħna nafu e, kemm għandna xogħol fil-petizzjonijiet u fit u wara erba' snin fuqa qed nitkellmu fuqha u u sena li għaddiet mbagħad kien hemm dejta ġodda wissu ta' sena li għaddiet l-autorità e, e, li e, tagħmel verifika tal-monitoraġġ ambientali l-Aġenzija Reġjonali tal-Protezzjoni tal-Ambjent għamlet mm, verifika fuq il-valuri ta' emissjoniet tal-gas fiż zona u raw li hemm valuri li huma iktar oljin minn normali fuq dak li għandu xaqsam mal-biogas specialment, aħna nafu kolla u għadniħu koll fl-intervenzjoni tal-Kommissjoni, illi skont il-liġi il-ġestjoni tal-iskart ma sirx eh, għanda uh, sir bil-garanziji kemm għal protezzjoni tal-ambjent kif ukoll għas saħħa ta' ċittadini U dan huwa magħruf anki mill-Qorti tal-Ġustizzja. U regolamenti eh, jgħidu wkoll li dawn il-landfills għandhom ikunu mhux inqas minn 6 km mill- li bliet u fil-fat għawnek e, din il filija inqas minn 6 km u najtu koll illi il-komun ta' Mr. Bianco illi huma viċin e, viċin it-tieni u San land li ċita kotata fil e, għawnek e, li hija u suppost best practice għax hemm fil-fat ġbir differenzjat tal-iskart e, illi huwa f'sqallija hija ħaġa sezzjonali li hija iktar iktar minn 60%. Uh, Fil-fat, anki irridu e, e, ninnotaw li anki ċittadini stess edin jikkooperaw e, għal e, protezzjoni tal-ambjent e, e, bidin il-ġabra differenzjata u aħna da lodu kif għal il-Viċi President Timmermans fuq l-importanza u responsabilità li għanna l ċittadini inħoss li dan huwa b'każ importanti u li tamin din il petizjoni nżommu miftuħa u nistudjaw aħjar. Grazzi. Excellent, Mrs. Evi. Grazzi, signora Evi. Grazzi, President. Anki mill-punto di vista tiegħi inħoss li l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa situazzjoni u għavju eh, illi hemm perikolu eh, u degradazzjoni għal persuni u u dinja stampa ta' Eh, pajis fejn il-persuni ridu jihdu nifs eh, ħazin għax hawnhekk il-landfill via fuori ija miex ġestita kif suppost u miex kontrollata. Eh, kuljum jaslu skarti li mumiex pretrattati, kuljum jaslu u jibatuhom fil-landfill kif kif kif inhuma u mm, anki l-irkupru tal-materjali u ma fil-fat eh, mem lebda eh, possibilità ta' riciklu għonek. Eh, hemm bżonn mm, naddu mit-teorija l prassi u l-amministrazzjonijiet lokali huma responsabbli ta' dan u nitlob lill-Kummissjoni Ewropea li terġa' tagħmel il-monitoraġġ ta' dawn il-problemi fil-sqallija u nitlob ukoll il-President biex nibatu itra eh, l-autoritajiet sqallin li huma responsabbli għal protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa biex jiċċaraw li huma id-dejta u eh, tal-kejl tal-ambjent u anki eh, fuq il-kwalità tal-arja għax dinja aspett ieħor tal tniġis tal-atmosfera issa l autoritajiet Siċiljan iridu nistaqsuhom kol met għandhom intenzjoni għal u għadin il-landfill. U jajdunna b'mod ċar eh, programm eh, kif huma għandhom intenzjoni jagħmlu dekontaminazzjoni effettiva tat territorju. Grazzi ħafna. U grazzi anki tal- Eh, tal mizuri verament li għanna bżon u b'mol eh, konċis. Is-sur e korra u laqas biss għaraftek inti biddilt il-fizjonomija tijak. <laughs> Dan u għalluk Bolivjan. <laughs> Tajjeb, President, jena naħseb illi inti svediza u ma tistax tifhem laqqas qed ngħidu hawnhekk. Aħna għandna ċittadini ta' dan il-pajjiż, Mr. Bianco, eh, illi huma żewġ komuni fil-provinċja ta' Katania illi hija ħaġa assurda naħsbu illi anki naħsbu illi dawn iċ-ċittadini jistgħu jgħixu f'dawn il-kondizzjonijiet b'din ir-riħa tinten u b'dan il-landfill. Eh, min jgħix fl-Olanda, fl iżvezja fil ġermanja u fil-Belġu kondizjoniet bħal daw huma assolutament laqas biss jaħsbuhom. Jien naħseb illi dan huwa sinifikat ta' din il-petizzjoni illi rridu nħallu miftuħa u proprju dan biex nuru lil dawn iċ-ċittadini illi huma ċittadini Ewropej illi l-Unjoni Ewropea teżisti u eh, illi fejn eh, illi, illi propju l-Europa għanda kompetenza fuq l-ambjent u fuq is-saħħa u l-Kommissjon u l-Europa tista' tintervjeni għax iċ-ċittadini hawnhekk qegħdin jitħu bihom bil-awtoritajiet reġjonali li dejjem iwedu illi sej natfu dawn il-postijiet bid-DDT u sejal u il-landfill il, il, il landfill U però mbagħad jagħmlu provvedimenti u jibqgħu miftuħin u l-arja wieħed ma jistax laqas jieħu nifs. Dawn iċ-ċittadini jgħixu fl-Unjoni Ewropea f'kondizzjonijiet ta' ħajja li huma assolutament ma nistgħux naċċettawhom. U din hija raġuni l għalihom għam kidbu din il-petizzjoni. Jiena naqbel perfettament ma dak li kienet qed tajt il-kollega Evi illi spiegatilna li muma l mizuri illi l-Komissjoni Ewropea tista tieħu f'dan il-każ u naħseb illi wasal il-moment biex eh, dawn verament jittieħdu dawn il mizuri Barra minn hekk meta nitkellmu fuq il-ġbir differenzjata u ġestjoni eh, tal-iskat tal nitkelmu nitkellmu fuq situazzjoni medievali, għax anki kif qalet eh, il sinjura e Ġufrida kollega illi anki f'ċerti komuni jaslu għas 60% ta' ġbir, però u veru wkoll illi il-medja il fuq il Erasmus għalija kollu ma ta' 15 fil-mija li dawn huma suppost eh, ta' żminijiet tal-1900. U ħadd ma eh, studja u laqas ħadd ma tkellem mal-awtoritajiet ta' dak ir-reġun illi eh, propju fuq il-kwistjoni tal-iskart għax ituna ħafna flus ukoll għax kif dawn huma landfills privati illi qed jiġġeneraw ħafna profitt anki lil dawn il-privati u dawn huma landfills Hawkins li kien hemm anki istħarrix eh, eh, eh, inkjesti ġudizzjarji hemm ukoll inkjesti ta' korruzzjoni u anki ikkoinvolti anki l-involuti anki l-awtoritajiet reġjonali, però ma kien hemm lebda intervenzjoni minnaħa mill-fuq u hawnhekk iridu naraw li l-Ewropa qawwija li timponi lill awtoritajiet reġjonali u nazzjonali fejn m'hemmx il-miżuri u dawn għandhom jagħmlu mhux biss meta problemi ta' finanzjari u ekonomiċi. Jiena mixtieq nara propju dan illi eh, naraw illi petizjonanti jottienu dak li verament jistħu ilom, għax iċ-ċittadini mhumiex eh, it-tfal iżgħar illi ta' min wieħed jittraskurhom. Huma tfal tal-Unjoni Ewropea anki huma. Grazzi. Issa l lumu għafasti ħafna namel taqsira U anki ħaġa fortunata illi għal darba għanna petizjoni fejn anki il-petizjonant mhuwiex prezenti u għawa proċunanimi minnaħa tal-gruppi politiċi. Niproponi allura illi nimxu kif se ngħid. L-ewwel net nitolbu lill-Kommissjoni biex jatuna risposta eżawrjenti ta' talbiet kollha illi huma espressi minnaħa tal-petizjonanti u li jibatunna e-mail e, rridu risposta anki aħna u li nibatu ittra lill-autoritajiet reġjonali fis-Qallija kif qalet is-Sinjura Evi u fejn hemm bżonn li jispjegawna s-sitwazzjoni jekk eh, kalendarju għal manuvri u kif eh, u jirreaġixxu u fl-istess ħin irridu nindikaw illi dan il-periklu gravi għal saħħa umana miex ħaġa li aħna naħdu mm, mm, biċajt hija ħaġa gravi ħafna irridu niżguraw anki kwalità ta' ħajja ċittadini kollha Ewropej. U jiena nifem mis-silenzju tijak illi intkom taċċettaw li nimxu b'dan il-mod. Grazzi, eccellenti. Ma mela nista naddu għal punt li mis. Tanu 328 fejn għandek 12 il-firma dwar l-esposizjoni tal ħaddim agrikoli għal pestiċidji. Il-petizjonant jinsab hawnhekk nilqak sur l-ekeo u anki sugiju. Nishtiq natikom il-kelma għal ħames minuti. Grazie ħafna, Signora President. Jina bħal, jina nishtiq li surgujo li joqt et għawnek bil-edaħdeja li jitkellem l-ewel jena li l-orangijo jena kont ipjegat ta' Nutria Triskalja Jena kont impiegat ta' Nutria Triskalja l-20 sena jiena kont impiegat fil- fil-kooperativa eh, agroalimentari li kienet tipproduċi għalf għall-animali u ġejt eh, intossikat avvelenat fe disa' minn insettiċida li kienet projbita mill- mill-użu di klorvos li jintuża mod passiċ fl-2010 ġejt um, avvelenat ukoll minn insettiċida oħra, insettiċida awtorizzata, iżda ġejt espost għalija b'seba' darbiet il-dozi il, il, massimo awtorizzat jiena kelli eh, imbagħad żviluppajt marda um, u eh, ġejt rikonoxxut bħala vittma ta' sindromu ta', sensitività kimika multipla. Um, jiena spiċċajt qudiem il-rati kien hemm ħames ħames um, każi ta', ta ksur tal-użu ta' pestiċidji mill-2009 Enuċija Triskalja għad da għaddit minn ħafna kwistjonijiet li kienu drammatiċi għal għal ħaddima fl-2009 minħabba l-użu tal-pestiċidi mhux eh, projbiti u anki eh, fl-2010 il-pestiċidi eh, permessi. Kien hemm wara illi kien hemm avvelenament ta' ħaddim minn pestiċidi fil- ftan il-kummerċ Kien hemm il-whistleblowers u dan l-aħħar fl-2016 il-kooperativa Ċiskalja u sabu eh, traċċi ta' fosfina il-ħadima ma setax jitkellmu dwar l-iskandlu. Dana, eh, eh, kienu qed jintużaw dawn il-pestiċidi fil-alfa l-annimali għanna nuqqasijiet fil-kontroll fil tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni franċiża triskalja qed taħdem eh, bl-ikbar impunita u għalhekk qed insejħu lilkom u għalhekk resaqna din petizzjoni eh, fi Franza u anki permessa tal-netri soċjali fil-2017 sibna fitmi oħra ta' pestiċidi fi Spanja, l-Italja, il-Belġu, l-Iżvezja, l-Ewropa eh, qed intlaqat minn dan il-flagell nixtiequ li tiġu f'pajjiżna biex taraw eh, x'qed jiġri qed insejħu biex ikun hemm inkjesta fil-Brittany dwar proċeduri Franċiżi biex eh, anki biex eh, tħarsu l-konsumaturi. Grazzi. Grazzi, Sur Preda. Grazzi ħafna, Signora President. Jekk jiena fimt sew, iżda ma tantx kien ċar dan il-punt. Diġà kien hemm deċiżjonijiet mill rati fuq dawn il-każijiet u xek parzjali, deċiżjonijiet parzjali xi fisser deċiżjonijiet parzjali. Il-każijiet tant kienu gbar u tant siti ta' dan ta' din il-kumpanija ta' Nutrija Triskalja u tant kien hemm vitmi illi kien hemm pereżempju rati qudiem il-Tribunali Soċjali wkoll li għaddej każijiet għaddejjin jiena surpreda jgħid li um, nisuġġerixxi li pezzjoni tibqa' miftuħa tajjeb li niksbu informazzjoni dwar il-każijiet li diġà tres qudiem il-rati Franċiżi u anki f'pajjiżi oħra li semmejt nissuġġerixxi fisem il-grupp tiegħi li dan din il pezzjoni tibqa' miftuħa u nistudjaw fiżjed dettal dak li fil-fatt seħ. Jiena, skużani, jiena se jkolli nitlaq isur jar se jiġi hawnhekk eh, għal pezzjoniet l-oħra. Skużani, tajt il-President għax jiena insejt nagħti l-kelma li rappreżentant tal-Kummissjoni qabel ma nagħti l-kelma lill-membri. Iżda stajt nara. Na, illi jishtiqu, jishtiqu li jkun hemm diskussjoni bekk jina issa nistieden is-Sinjura Korin ninsteħt biex tintervjeni dwar dan il-punt grazzi ħafna, punt importanti ħafna fil-fatt illi mis diversi eh, partijiet tal-leġislazzjonijiet Ewropea, pestiċidi, iżda direttivi li jaħdmu fuq il-ħarsin ta' of citizens. Ta' ċittadini għal kimiċi. Ti leġlazzjoniet, dawn leġlazzjoniet kolla, leġislazzjoni kolla, u kwistjoniet kolla li semmaw taħt il-petizjoni jaqaw taħt il-kompetenza nazjonali u nixtieq nidħol iżjed fid-dettal f'dan fil-gwar tal-autorizzazzjoni, per esempio, tal-prodotti li jintuża. Din hija responsabilità tal-Istat membru wara illi jikseb l-approvazzjoni tal-sostanzi attivi f'kull livell. Iżda l-użu tal-prodott jingħata mill-Istat membru huwa responsabilità tal-Istat membru. Huwa responsabilità tal-Istat membru wkoll li ehm, eh, jagħmel it-tikketta sew fuq il-prodott, jiġifieri l-utent ikun informat dwar il-riski tal-prodott l-infurzar u kontroll huma responsabilità tal-Istati membri wkoll fil-gwad tal-użu sostenibbli tad direttiva tal-pestiċidi illi għandu lan li naqqas ir riski tal-użu tal-pestiċidi in ġenerali għal saħħa umana u tal-ambjent fil-gwad tal-, handling l-ħazna tal-prodotti u anki taħriġ u l-informazzjoni fil-gwad tal ħaddim Eh, fl-użu ta' dan il-prodotti da eh, skont id-direttiva din taħt li l kompetenza tal-Istati membri. Fuq il-livell tal-Komissjoni aħna namlu l-auditjar fl-implementazzjoni tal-leġislazzjoni fil ta' prodotti għal-ħxejjex u l-pjanti. Fi Franza l-aħħar auditjar sar fl-2012 fl-2015 bħal f'ħafna auditjar jistaw jiġu identifikati xi eh, punti li skattaw xi azzjonijiet imbagħad fl-aħħar eh, awditjar fi Franza il-biċċa kbira tal-kwistjonijiet identifikati ġew indirizzati jew se jiġu solvuti tal-waqt. Ir-riżultati tal-segwitu se jiġu pubblikati fil-rapport skont il-pajjiż. Semmejt sostanza dik, dik floros jina nixtieq ngħid li dak kien projbit fil-2007 u l-periodu ta' grazzja spiċċat fil-2008. Jiġifieri hemm xi punti fil-gwad tal-użu tal- ta' xi sostanzi attivi li huma eh, disponibbli wkoll. Issa fil-gwad ta' direttiva li fokat fuq il-saħħa fix-xogħol u l-espostament tal-ħaddiema direttiva 89 tal-2004 u l-ieħor oħra tal-2007 dawn huma wisajn ħafna iżda l-rekwiżiti minimi għal ħarsien tas-saħħa jiffissawhom daw biex ikollok miżuri frigward tal-ispostament tal-kimiċi perikolużi li jiġu eh, spiegati mod wiesa u bekk dawna jista' jaqgħu taħt dan l-ambitu u għandhom jiġi trasposti taħt il-liġi nazzjonali li seħħet fil-fatt u f'dak il-każ u eh, kapaċità ta' stati membri biex jinfurzaw il-liġijiet. Aħna ma kellna ebda eh, indikazzjoni soda illi l-kwistjonijiet li semmaw permezz tal-użu ta' dawn il-prodotti għal ħazin tal-xejjex ġew indirizzati fuq il-livell eh, kompetenti nazzjonali jew fuq il-livell ġudizzjarju tal-Istat membru. U dana se jkun għandu kun l-ewwel pass li għandu jittieħed eh, fuq dak il-livell ġviri bħala taqsira. Il-kwistjonijiet kollha jaqgħu taħt il-leġislazzjoni nazzjonali għandna leġislazzjoni fil-post iżda l-kompetenza hija nazzjonali. it trasposizzjoni l-infurzari ġifieri u bekk natu pariri li dawn il kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati fuq il-livell nazzjonali. Għandi nżid fil l-ispezzjonijiet fil-Brittanja kif indisemmejt illi l-programm ta' ħdim ħidma fuq l-analizi mis-servizzi ta' komissjoni u ma' l-istati membri eh, dana għawnek għanna eh, proċess komplikat ħafna u wieħed mill-kwistjonijiet invaluti hija r-riski potenzjali u dan huwa bażi tal-pjan multjanwali u niżguraw li dan jiffoka fuq il-kwistjonijiet fuq il-żoni fejn hemm bżonn u dan il-pjan multjanwali huwa disponibbli pubblikament frigward tal-residwi tal-pestiċidji Mhux ċar li ma stat membru għandu jiġi addizjat fis-sensiela dan huwa xogħol għaddej u ma nistax ngħidilkom dwar dan. Grazzi. Forsi tkun idea tajba li tażel Franza bħala waħda minn wieħed minn dan il-pajjiżi. Eh, Jiena ma inti ma semmejtx segwenti fil-dokumenti bħala sfond li għandna nista' nara li f'Marzu ta' din is-sena eh, fis-sena 2007 kien hemm eh, um, argumenti oħra li jiġu mibawta lill-Kummissjoni għandek evalwazzjoni siħħa ta' dawk l-argumenti sissa iva jew le. Ma smajtek so fuq dan il-punt. L-argumenti għatu wizjet informazzjoni fi gwatt tal-kas imresaq mill-petizjonant. Napprezzaw l-informazzjoni misjuda iżda hija rilevanti biss fuq il-livell nazzjonali tal-ewwel istanza Iva. Mela għamiltu evalwazzjoni. U inti idkom sibtu li din l-informazzjoni minn din is-sena taqa' taħt l-ambitu tal-kompetenza nazzjonali. Tajjeb, mela, issa nagħti l-kelma l sinjura Outken. naħseb li għanna regoli fuq il-level Ewropew koll. E, għanna pestiċidi li mhumiex legali skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Mhix kompetenza nazzjonali biex jgħidu li l-nies jistgħu jiġu esposti hawnhekk għax ma jimpurtanix jew jekk il- kumpanija hija kbira biżejjed biex tagħmlu dan, aħna ħdimna ħafna fuq il pesticidi jiena din is-sena. E, jiena ili insegwi għal 10 snin issa Inti semmejt li fl-2007 fl-2008 kellek din id-dikjerazzjoni, dana ma jfisser xejn, et noqodu għawnek għal xejn fil-komitat dwar il-regolament tal-pesticidi. Di kienet il-mistaqsija tiegħi għax naħseb li għanna nis li bil edha hawnhekk. Għanna nis fil-isptarijiet li qed ibatu drammatikament minħabba din il-ħaġa, mbagħad Franza Franza permettilhom jużaw dawn il-pestiċidi nittama li le u jekk ir-regoli huma biss nazzjonali għaliex aħna qed nagħmlu regoli Ewropej fuq il-pestiċidi qed naħlu żminna taħseb tasbu li m'għandniex nagħmlu aħna u nagħmlu rakkomandazzjoni sbieħ u, ma jimportanix dwar is-saħħa tal-bnedmin. Tal Iva, naħseb li di kienet ċokkanti. U eh, maċċettajċ, eh, eh, jina mill-li smajtu mill-li fimt, Franza maċċettajċ li ikunem kas kriminali għawnek. Meta l-ħaddima mardu, kħedċewom bla ebda protezzjoni, jekk dan il-prodott huwa legali fl-Unjoni Ewropea. Li jiena sorpriża fil-fatt. Dwar dan. Ovvjament hija kompetenza nazzjonali u Franza soltu tista' tuża li trid u toqtol in-nies. Eh, Franza ma, ma, ma, ma tfittix l-industrija stess Din hija ħaġa allarmanti għalija dik hija l-mistoqsija tiegħi. Signora Rosier issa. Grazzi, President. Nixtieq ningrazzja l-petizzjonanti tal-li ġejtu hawnhekk u qed e, u nixtieq nesprimi l-appoġġ tiegħi għalihom fis-sitwazzjoni tant diffiċli tagħhom Grazzi tal-li ġbittu l-attenzjoni tagħna għal dan il-fatt u eh, tal-li spiegajtna x'ġara hawnhekk nitkellmu dwar is-saħħa tal-impjegati u anki l-konsumaturi hawnhekk ukoll. Qed nitkellmu dwar il kompetenza bażika Ewropea u għalhekk għandna eh, ninteressaw ruħna dwar l-użu tal pesticidi fil-Unjoni Ewropea, iżda ovvjament dina tiġi trasposta fuq il-livell nazzjonali u għandna bżonn ta' kontrolli effettivi ta' dak li qed jiġri fil-post naħseb li din il-kawża dan il-każ għandu jibqa' miftuħa miftuħ biex naraw fejn kien hemm nuqqasijiet għax kien huwa ovvju li hemm noqqasijiet Eh, u dan wasal għal eh, problemi tas saħħa problemi serji tas saħħa hija problema tad direttiva tal-Unjoni Ewropea eh, fuq il-livell nazzjonali, il-mod kif il-livell il-regoli nazzjonali ma ġewx implementati jew kienu implementati mill-kumpanija, il-regoli tal-sigurtà soċjali hawnhekk u kwistjoni tas saħħa il-kumpanija trid tħallas hawnhekk hija responsabbli. Pereżempju, aħna għanna niddeċidu illi l-autoritajiet franċiżi għamlu kull ma kellhom jagħmlu f'din il-kwistjoni jidirli illi mal-ewwel daqqatajn eh, minn dak li smajna għandna responsabilta maqsuma hawnhekk għal dak kollu. Grazzi ħafna eh, il-kellim li jmiss eh, Signora President, jina kontenta li għeddina unek eh, u li qed kolla intkom xeda. Għax għawnek għanna każ sot fil-gwad tal pesticidi xaħat li marat u każ li der u dim rati. Il-Tribunal però tas sigurta soċali li għed eh, ifittex min ħaddem hawnhekk il-sinjura ċiċivi eh, xi ammont ta' flus isu qed tiġi trattat isu kien xi aċċident fil-post tax-xogħol. Iżda min ħaddem mhux qed jiġi penalizzat. Għandna ċittadina Ewropea Ewropew hawnhekk għandna l-Kumitat tal-Pizzjonijiet qed nuru solidarjetà fid-direttivi nistgħu naraw li fl-2007 dak il pesticidju ġi proibit mhuwiex ammissibbli ma jistax intuża f'kummerċ u għandek regolamenti wkoll fuq residwi speċjalment eh, fil- eh, traċċi fl-ikel, traċċi tal-pestiċidi fl-ikel. U dawk il-livelli ta' residwi ovvjament abżom għandna regolament ieħor ukoll 882 fejn hemm eh, li jagħti aċċess għad-data studji seħħaw u minkejja talbit ma kellhomx aċċess għal miżuri. U jiena għandi kull fiduċa fil-Kummissjoni inkella ma konċ nkun hawnhekk jiena eh, naħseb li għamiltu audit su suċek tal eh, fi żoni tal-Lakaw tal-Ron Alps, eh, il-reġun tal-Kod d'Azur u anki il-Padekale nixtieq insaqsi jekk m'għandekx tkun eh, awdit ta' ċekalja. Qed nitkellmu dwar mijiet ta', ta impjegati hawnhekk kieku eh, eh, kien hemm li mardu l-suwiċidji rridu nħarsu l-ħaddema fil-gwar tal-saxħa tagħhom fil posta xol xogħol kien hemm nuqqas kbir hawnhekk min-naħa Franċiża u bħala Franċiża jiena nista' ngħidlek l-awtoritajiet Franċiżi ma ġixxewx kieku qalu lil min ħaddem li ma mamlux il-dmir tagħhom minħabba trasposizzjoni tal-liġi dak kien ikun tajjeb iżda l-istat ma mexxej hawnhekk. Ma mexxej dwar ir-residwi fl L-istat fi Franza mhuwiex qed tirrispetta l-liġi Ewropea bekk naħseb il kummissjoni trid tagħmel audit fil-Brittany -Brit ti tagħmel evalwazzjoni tal-nuqqas hawnhekk tal-falliment fil-gwad regoli Ewropej u l-Istat Franċiż għandu jiġi spezzjonat mill-Kummissjoni. Jekk tajt li l-kompetenza hija tal-Istat Franċiż, iżda l-Istat Franċiż mhuwiex qed jagħmel xogħol sew u jħares il-ħaddiema Franċiżi min se jħallas għal dak kollu il-ħaddiema jiena qed insemmi jiena qed nitolob lill-Kummissjoni biex tagħmel awditi hawnhekk, speċjalment fil-Brittany. U mbagħad it-Tribunal ara fil-accidenti li seħħu fil-posta xogħol u u hemm proċedimenti għaddejjin iżda mhux penali naħseb li proċedimenti għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni kontra l-Istat membru minħabba ksur ta' regolamenti eh, Ewropej. Għanna nafu fl-imkien hawnhekk. L-Istat Franċiż u l-MEPs Franċiżi jivvotaw favur din il-leġislazzjoni? Jekk ma tistax turi li l-affarijiet marru ħażin il-ħaddiema se jiġu penalizzati dan huwa konċett tal-saħħa pubblika u rispett tar-regoli. Ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn tajt li hija kompetenza nazzjonali biss kif qed tajt hawnhekk. Hawnhekk għandna l-provi. Għandna bżonn ta' azzjoni Ewropea biex il-liġi eh, tiġi rispettata. Et induru lejkom issa ma tistax taħarbu minn dan. Ma tistax tajt biss li hija kompetenza nazzjonali, jista' jkun hemm stati membri oħra li mhumiex qed jirrispetta l-liġi. l liġi u tispiċa eh, fil-proċedimenti ta' ksur trid tirrispetta l-liġi, speċjalment fid-drittijiet tal-ħaddiema. In-nies li qed japplikaw il-pestiċidi ma kellhomx maskri kienu qed imutu għax ma kellhomx il-protezzjoni meħtieġa, jiena nsejjaħ l-MEPs biex appoġġaw l-inizjattiva għandna bżonn ta' proċedimenti ta' ksur u l-Kummissjoni Ewropea, speċjalment id diġi Sante, tridu tispezzjonaw il-situazzjoni. Signora Evi. Grazie ħafna President. Jena t-tkellem biex nesprimi kemm jiena viċin il-petizjonanti u kif nħossa li għom fil-battalja tagħhom nistidinkom biex tagħtu l-informazzjoni miżjudin li intbatu l-21 ta' Marzu biex tagħtu iżjed informazzjoni biex id-dokumenti kollha utli jintbatu u qed nitlob il-Kummissjoni biex tanalizza bl-ikbar serjetà u b'attenzjoni dak li jintbat għax dak li jintqal fil-gwad ta' kompetenza nazzjonali u l-kompetenza ġudizzjarja dan għandu xaqsam mal-direttivi mal Ewropej u bekk għanna natu l-ikbar attenzjoni lil dan nistaw niċċaraw fid-dettal eh, u anke fil-Komissjoni xinu ma' responsabiltajiet tal-Franċiżi fil-gwad tal-nuqqasijiet fil-direttiva Ewropea. Jena naħseb li din dak li seħ juri kif l-Unjoni eh, trid irrid ikollha l-kuraġġ tajt biżejjed speċjalment fil-bidja u tipi ta' bidja u anke fl-interessi tal-kummerċi l-kbar. tal kummerċi l gbar tal kbar u l-ewwel l-interess tas-saħħa, saħħa pubblika u tal-ħaddiema. Qed ngħixu f'dan il-perjodu u naf li dan xi qasam eh, mod preċiż mat tema, iżda wieħed irid jiftakar dwar il-kampanja ta' ċittadini Ewropej. U jiddispjaċini meta nisma fl-aħħar jiem il-Kummissjoni qalet li kuntenta li tista tkompli għaddejja bl-essenzjoni ta' 15 sena. Ma nafx. Anki frigwad ta' dak li huwa taħsara li qed jintuża u għanna soluzzjoni u dimax l-agrikoltura għanda sib soluzzjoni specialment fil-permess tal-agrikoltura biologika. Jiena nixtieq nifhem eh, kif ir-regoli jżiet stretti l monitoraċu u sanzjonijiet u sanzjonijiet għandhom jiġu applikati meta direttivi Ewropej qed jiġu miksurin. Grazzi. Margaret, you have an additional question yeah. or yeah, remark. Just a yeah, to be... Margaret, Eva, biex nkunu preċiżi, għaliex forsi ma fimniex. Meta inti qrajt il ġejba tiegħek unek kwota. Dwar dan il-prodott, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tapprovax din is-sostanza fl-2007. L-Istati membri setgħu jagħtu perjodu ta' grazzja biex jintuża l-istokk li jinkludi din is-sostanza u dan il-perjodu kellu jkun mill-aktar qasir possibbli u jgħalaq f'Diċembru 2008. Din is-sentenza xi tfisser? And I think that I can also be a bit more hard. U jena nista' nkun aktar ħarxa wkoll kif smajna l-petizzjonant għal liġi vvelenat l-2009. Ovvjament l-awtoritajiet Franċiż m'għamlu xejn. Ġifiri tweġiba tiegħek x'inhi hawnhekk f'dan il-każ. Nista' nitkellem, Iva? Dak li jfisser huwa li il sustanza ma tistax tintuża wara l-perjodu ta' grazzja. Dak li tgħid il-liġi jekk xi ħaġa ġrat b'mod differenti fi istat membru din hija responsabilità tal-istat membru u l-ewwel pass ikun li wieħed jirrikorri għand l-istat membru u wieħed jieħu l-miżuri xierqa xi ħaġa li tista' ssir fuq livell nazzjonali. Min nies li kienu konxi tal-fatti min-naħa l-oħra l-Kummissjoni qed tagħmel eh, verifika u jiena m'iniex involuta direttament hemm kollegi oħrajn u dawn il-verifiki qegħdin isiru f'intervalli regolari jkopru diversi pajjiżi, il-programmi jkunu deċiżi fuq, da, fuq bazi multianwali u s-sensila li jmiss issa ta' audits edha taħt diskussjoni eh, fuq li ma' stati membri, li ma' reġjuni, li ma' affarijiet għandhom jiġu mitqisa. Dan għadu pendenti id-diskussjoni ta' dom għaddejjien, mbagħad nirrapportaw dwar il laqgħa tal-lum u l-informazzjoni. Però jien m'iniex f'kundizzjoni li ngħidilkom issa dwar id-deċiżjonijiet li jistgħu jittieħdu għaliex l-affarijiet komplessi eh, eh, kompless kif jinħadmu dawn il-downloadits. Dak li nista' nżid eh, huwa li dawn l-audits huma fuq l-użu ta' pestiċidi u r-residwi tagħhom mhumiex marbutin direttament mad direttivi marbutin mal-protezzjoni tal-ħaddiema. li huma trattati permezz ta' diġi ieħor, diġi impjiegi hemm ċerti rabtiet ovvjament u il-pestiċidi jafu jkunu koperti. Dwar il-mistoqsija ta' xi jfisser dan għandna l-liġi komunitarja u dik nazzjonali, forsi niċċara daqsxejn aktar. Aħna għandna l-approvazzjoni ta' attivi ta' sostanzi attivi Jekk sustanza eh, tkun approvata dan ifisser li prodott li jkun fih din is-sustanza jista' jkun awtorizzat fi stat membru. Stat membru ma jistax jawtorizza prodotti li fihom sustanzi attivi li mhumiex fil-lista. Hemmhekk naqbel. U f'dan il-każ din hija kompetenza nazzjonali l-ewwel qabel kollox u il-mod kif nistgħu nivverifika huwa permezz tal-audits, però il-proċess ta' awtorizzazzjoni jrid isir skont prinċipji uniformi, jiġifieri mhux kull stat membru jista' jawtorizza l-prodotti kif jixtiequ. Hemm bżonn li dawn issegwu il-liġi komunitarja, hemm dejta u rekwiżiti uniformi b'mod li mbagħad tasa jaslu għal deċiżjoni. Tajjeb wisq. Mela naħseb li <coughs> Nistgħu naslu l-konklużjoni. Hemm diversi affarijiet li nistgħu nagħmlu. L-ewwel nett. Anzi, ngħaddi l-kelma l-petizzjonant tal darboħra. Nistiednek titkellem għal żewġ minuti oħra. Iva, illum dak li xtaqna nagħmlu kien li nagħtu twissija li hemm vittmi li qegħdin isofru ħafna din hija diżastru tas saħħa u diżastru ambjentali u kollu soċjali. Però jekk inqisu li dak li ġara f'Diċembru 2016 eh, nirrapportaw dwar dan il-Kummissjoni li ġdinja informazzjoni ġdida. Din hija ħaġa li kompli tigrava sitwazzjoni n-nisim xebbajn issa. u memx finanzjamenti xirqa biex l-investigazzjoni sir eh, kif suppost, għadin nitkellmu dwar l-użu legali ta' sostanzi. U kienet il-kumpanija li kienet involuta hawnhekk eh. kienu l-impjegati però li rapportaw il-problema u dawn marċivewx informazzjoni dwar ir-riżultati tas-sejbiet r-riżultati marru għand il-kumpanija. Jiġifieri din hija twissija min naħa tagħna. Qegħdin infittxu għajnuna. Grazzi ħafna, ħafna ħafna. Nistgħu b'mod unanimu nistgħu nikkonkludu li l-petizzjoni nżommuha miftuħa u nagħmlu diversi affarijiet. L-ewwel se nibatu komunikat bil-miktub, komunikat lill kummissjoni u nipproponu li isir u għodit fi Franza mill-aktar fis possibbli. Ovvjament ma nistawx immexxu għal kummissjoni però nistgħu nipproponula li jsir dan l-għodit u tininet nibatu itra lill awtoritajiet nazzjonali fi Franza fejn ngħidulhom dak li ntqal mill-petizzjonant li l fatti u l-figuri jridu jkunu kif suppost u għandna bżonn aġġornament sħiħ dwar fejn tinsab Franza bħalissa. U fl-itra se ngħidu wkoll li id-dritt għas-saħħa u l-protezzjoni hija xi ħaġa uniformi fl-Ewropa. U aħna eh, mistaġbin li ma kienx hemm konformità mad-direttiva sissa. Naħseb nistgħu nikkonkludu eh, hekk u hekk Margaret. Magret, huwa legali li wieħed juża prodott li mhuwiex approvat? Għaliex? Il-Kummissjoni din sejħet la kompetenza nazzjonali jekk iridu jużaw sostanza mhux approvata. Għaliex hija metqisa bħala perikoluża għan-nies. Ovvjament, dan il-każ għandna nitrattaw ma' Franza l-ewwel, però jekk daw ma jagħmlu xejn dwar dan allura l-Kummissjoni tittaġġixxi kontra Franza jekk sostanza approvata ma tistax tintuża. Ovvjament jista' jkollna diskussjoni fuq il-legalità tal-kwistjoni, però naħseb li huwa importanti li niftakru li qegħdin nitkellmu dwar direttivi mhux regolamenti u tibqa l-problema wkoll, però l perjodu ta' grazzja għala fl-2008. U ovvjament, hemm dawn in-nies li baqgħu jiġu avvelenati wara l-iskada dan il-perjodu. Ġifieri din hija ħaġa li rridu narawha b'ċerta serjetà. Nikkonkludu. Tajjeb wisq. Grazzi ħafna. Illum kellna nies li ġew hawnhekk minn żoni remoti fi Spanja u daw telqu biex imorru lura. Inti ma tantx għandek daqshekk distanza biex tivvjaġġa, però grazzi tal-isforz tiegħek ressaq din il-proposta għamilt eh, il-follow-up u ġejt magħna hawnhekk issa dan l-iskambju. Grazzi ħafna tnejli intom u l-vjaġġi tajjeb. Issa punt 25. Kwestjoni Franċiża wkoll. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-kwalità tal-arja, petizzjoni 2467-2014. Naddi l-kelma l-petizzjonant Marta Munoz Cuesta. Grazzi, se nieħu l-kelma bl-Ispanjol biex inwieġeb għal din il-petizzjoni. Il-kwalità tal-ajru hija xi ħaġa li tibqa' tħassibna din hija kwistjoni ambjentali wkoll hemm id-direttiva tal-kwalità tal-arja kif ukoll id-direttiva tal li ġiet adottata f'Diċembru 2016, però rispettivament minn dan hemm ukoll lokal tħassib ieħor il-politika ta' kwalità tal-arja permettit biex ikun hemm avvanz importanti fit-tnaqqis ta' emissjonijiet fl-Istati membri b'mod speċjali fi Franza kien hemm titjib tal-kwalità tal-arja f'dan il-pajjiż. Ir-rapport tal-kwalità tal-arja tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent tal-2016 dan ir-rapport juri li bejn l-1990 u l-2014 naqsu l-emissjonijiet tagħhom b-87% naqsu u kol emissjoni toħrajn u eh, kol kif u kol kena mtnaqis tal-emissjoni tal-nitrogenu u ammonijaka u kol. Pero minkejja dan kif qed jgħid il-petizzjonant fil-petizzjoni tiegħu u xi ħaġa li nsibuha wkoll fir-rapport tal-Aġenzija tal-2016 kien hemm konsegwenzi ta' kull taż-żieda tal-imwiet prematuri fi Franza b'mod partikolari u mbassar li kien hemm diversi eh, mit ta' eluf ta' imwiet kawżat mill mill eh, partiċelli eh, żar flajra u kien hemm ukoll diversi imwiet eh, bikrija minħabba l-konċentrazzjoni ta' eh, tan-noqs ukoll u dan huwa marbut mal-livell li nsibu fid-direttiva ta' kwalità ta' l-arja. Eh, Franza wkoll fir-rapport annwali tagħha tal-2005 eh, qalet li kien hemm biss tal-limitu tal-valuri f'ħames żoni marbutin mal-ossidu tan-nitroġenu. Eh, anke wkoll kien hemm problemi tal-particulate matter kif ukoll problemi b'żona marbuta mal mal particulate fejn Imbagħad eh, kien hemm ukoll fir-rapport li dawn iż-żoni kien jinkludu eh, Pariġi. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda segwi mill-qrib dan il biss tal-limitu mhux biss fi Franza, però anke fi Stati Membri li qegħdin jaraw dan il-fenomenu qegħdin isegwu dawn l-affarijiet permezz ta' proċedimenti ta' ksur. Ġie adottat ukoll eh, rapport ta' mal-kons mal-konċentrazzjoni ta' ossidu ta' nitrogenu Kontinu? <laughs> Sì, diskulpa sa los interpreti. il mat kompli, u niskuża ruħi mal-interpreti tal-li qed naġġel. Kif kon qed ngħid il-Kummissjoni Ewropea adottat fi frar tal-2007 rapport brabta mal-qbis tal-limitu tal-ossidu ta' nitroġenu fi Franza b'mod partikolari brabta ma' 19 il-żona tal-kwalità tal-arja li kun jinkludu u Marsilja kien hemm ukoll rapport fl-2015 brabta mal- PM10 għal qbis tal-limitu f'għaxar żoni, inkluż ukoll Pariġi u Marsilja. Il-miżuri biex jitnaqsu biex jitnaqsu dawn il-fenomeni huma fidejn l-Istati membri, però hemm ċerti miżuri li jistgħu jgħinu biex jiġu mnaqsa l-emissjonijiet bħal ma jistgħu jkunu pereżempju miżuri ta' tnaqqis ta' emissjonijiet marbutin mal-ġenerazzjoni ta' sħana u enerġija għall-użu ta' kompostibbli fossili eh, brabta mal agrikoltura trasport, ecc. tnaqqis tal-volumi tat traffiku tibdiliet fil-kombustibbli użati fit-traffiku wkoll jew inkella modifikazzjoni tal-modi kif wieħed eh, isuq. Kif ukoll hemm ukoll possibilità tnaqqis ta' riduzzjonijiet b'rabta mal-direttiva tal-limit nazzjonali ta' emissjonijiet, però kif qed l-għażla tal-miżuri għad-naqqis għad-naqqis ta' dawn l-emissjonijiet hija fidejn l-Istati Membri biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-miżuri ma kinux biżżejjed hemm il-lider biex jiġu rispettati l-valuri li nsibu fid-direttiva tal-kwalità tal-arja u l-Kummissjoni issa bħalissa qed tevalwa r-rapporti tal-kwalità tal-arja maħruġin minn Franza u tweġġibiet ukoll għar-rapporti Eh, brabta maddati li semmejt u l-Komissjoni issa se tara kif tipproċedi se tevalwa kemm ir-rapporti tal-kwalità tal-arja li jsiru darba fis-sena minn naħta l-Istati membri u tweġibiet ukoll għal proċeduri ta' ksur li għaddejjin bħalissa. Imbagħad tiddeċiedi fuq l-aktar mod kif tipproċedi f'dan il-każ konkret. Grazzi. Thank you very much. The floor is open to colleagues. Mela, sta niftu dibattitu għal kollegi. Jar, grazzi President. Aħna normalment, anki jek dini ija petizjoni franċiza, hemm stati membri wkoll li għandhom problemi anki f'pajjiżi hemm problemi. Hemm diskussjoni kbira l autoritajiet kienu għedin jajdu li mkienu zguri jekk mhix responsabbli u li għadin il-kwestjoni. Naturalment, hemm bżonn li kunem hemm eh, eh titjib sostenibli tal-kwalità tal-arja, allora jena kontenti li l-Kummissjoni se se zommi eh, din il-kwistjoni taħtajnija u anki nafu xinu ma problemi anki fi Brussel u eh, jista jkunem anki proċediment ta' ksuru, allura l-petizzjoni se jkollha tibqa miftuħa u naraw kif tiżviluppa. Mina żgur li hemm eh, hawnhekk eh, possibilità fil-Kumitat eh, NV hemm direttiva ma nif jiena m'għandix żgur x'ma' x'ma ħadimx qiegħed fħaltejn jien meta nitkellem għal persuni fil-municipalitajiet qed narhom li huma ma jafux se għabdu jamlu għandhom situazzjoni ġeografika illi tajċini dik il kualità tal-arja jew iwaqfu traffiku jew nkella ma jernexxinhom xi jagħmlu pass il qudiem Bżonn li konna po eh, bażi xjentifika biex kolla nkunu nistgħu eh, eh, niksbu l-lan illi intejbu l-kwalità dell-arju. Eh, Kulħat jaħseb illi l-autorità kull ma jridu jamlu u eh, jamlu eh, jamlu jajdu sempliciment tejbu l-arja. Fi Stuttgart, per eżempju, hemm problema kbira u hemm anki sindku tal-ħodor <laughs> Iġifiri dana jfisser li dimiex problema politika. L-arja manda xejn staqsam mal politika u għana nħallu il-petizjoni miftuħa u nad ninformaw il-Komitat tal-Ambjent u l-Komissjoni se jkolla eh, konsidra dawn il-kwestjonijiet kollha fis-snin li ġejjin. Signora Rosier. Minn dak li fimtien eh, saru investigazzjonijiet imma irridu nistennew riżultati, però l-kwistjoni hija ġeneralizzata u jiena favur li żommhom miftuħa il-petizzjoni. Tajjeb pena mela ħalhom miftuħa l-petizzjoni. Senjora Evi wkoll. Jiena kon se li anke mill-punt di vista tagħna il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa għaliex dan huwa suġġett li propju lu fil-Kumitat tal-Envi tal-Ambjent tkellimna fuq l-istrateġija tal-Unjoni għal mobilità sostenibbli. Jaħġa tajba li niftakru li l-petizzjonijiet u ċittadini jifakruna fis situazzjoni drammatika tal-ibliet tagħna. Illi fil-fatt huma kamri tal-gass u dina hija frodi kbira mill- mill-klassijiet, mill-kategoriji euro illi ma bidlux l-emissjonijiet, infatti hemm l-iskandlu tal-Volkswagen illi fetħilna jnejna u koll. U importanti ħafna li rnexxin namlu pressjoni vera u mux namlu taparsi u nużaw isna bil-paraventu u namlu l-affarijiet wara. Il-kwalità tal-arja għandha tkun dritt u l-ambjent għandu jiġi protett u jina nitlob li l-Komissjoni Ewropea li tuża l-istess setat ta' kontrolli li applikat ġustament fil-żewġ ksur e, illi hemm anki f'den il-petizzjoni ma jużaw l-istess enfasi anki fil-kontroll tal-vetturi li ċirkolaw għan bħalissa ir-reviżjoni tad direttiva fuq il- Eh, l-approval, eh, type approval, u rridu nevitaw li namlu iktar, iktar frodi lejn il- eh, u ningannaw il-konsumaturi. Grazie. Issa nal u nikonkludu biex din il-petizjoni zomma miftuħa kif għal kulħadd u anki u għatajjeb u koll nistennew ftit U meta jkun hemm gvern ġdid fi Franza, nibatulhom ittra, speċjalment lill-Ministru ġdid tal-Ambjent Franċiż biex nixbdu l-attenzjoni tiegħu jew tagħha lejn din il-kwistjoni u nirreportaw lura li aħna qegħdin nimmonitoraw mill-qrib mill-perspettiva tagħna dak li qed jiġri fuq dawn il-kwistjonijiet. Jekk kien hemm żewġ proċedimenti ta' ksur kontra Franza dana jifesser illi ma nistawx nħallu ek, iridu n investigaw iktar fil-fond. U anki iridu nibatu din lettra anki lejn l-envi, il-komitat envi, naturalment aħna ma nistawx n-obbligawom jiproduċu xej, pero nistaw nġdu l-attenzjoni taħħom u ninformawom. Tajepek? Mela minn Franza issa ngħaddu għall-Finlandja, għal finlandja Petizjoni 192 fuq l-aċċess għad-dokumenti u fuq l-informazzjoni ambientali. Aħna m'għandniex il-petenzjonant prezenti però hemm il rappresentant tal-Kummissjoni. Grazie. Din il-petizzjoni hija fuq il-prassi tal-ċentru tal-foresterija finlandiza li ma tawx informazzjoni fuq eh, ċerti pjanti eh, ma tawx informazzjoni fuq il-biotip tal-pjanti. Tal U imbdiet eh, proċedura ta' inform ta' ksur. Il-Kommissjoni batet l-om avvis Eh, fil-2015 u anke fil-2016. Il-konfinlon il-Finlandja tħoss illi il-ġestjoni hija mm, reġistru ta' data personali li fiha data personali. U il-data fuq persona nazjonali tista' tinstab fis-sistema u il- Eh, u anki l-informazzjoni fuq il-proprietarju ta' din id-data. U il-Finlandja tajt li din id-data tista' tiġi zvelata biss f'ċerti każijiet. L-informazzjoni kollha fir-reġistru tal-foresti hija data personali. <clears throat> U ċerti informazzjonijiet skont il-liġi Ewropea għanda tiġi eh, publika, għanda tkun publika eh, wara l-talba. <clears throat> Il-Finlandja għalet illi l-estat temenda l-leġizlazzjoni u l-Ministru, il-Ministeru qed para proposta. is situazzjoni attuali ġit ġiet mm, deskritta fil-komunikazzjoni tal-gvern il-Komissjoni hija informata minn kif qed taħdem l-awtorità fil-Addiża u aħna għandna kuntatti kontinwi biex niżguraw illi il-liġi tiġi applikata korrettament. Għal darba għanna rappresentant tal-Komissjoni Zvediza u din ħaġa sabiħa tajt il-President. <clears throat> mela, sta niftaħ dibattitu għal-kollegi. Zdanoka, le, ma tlabx titkellem, all right. Iva, u ċar, il-situazzjoni ċara. jena għatma kelli <clears throat> lebda għatma kelli raġun, eh, raġuni biex niddubita Eh, l-informazzjoni tal-Kommissjoni. Peress li kollox ġi miksub hawnhekk eh, ma narax għalli għandna nżommu miftuħa din il-petizzjoni. Naturalment unbat eh, l-informazzjoni ħata fżana jekk ikun hemm problemi. Il-sitwazzjoni mal-Finlandja ġiet spjegata u edha il-Finlandja qed tieħu azzjoni u qed lejn. U qed situazzjoni negativa il-ottimisti jistaw oh, għal-petizjoni ma il-pessimisti jistaw jgħidu ma nemmenx ta' kem inkun zgur 100% se jiġri. Ejna naraw xajdu l-kollegi, ma jina, jina ottimista, jina najt li nistaw narqu għal-petizjoni. Nemmen un għandi fiduċa fil- fil-komissjoni. Fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, Allora jena pessimista, jena nipreferi insomma miftuħa eh, sa kem nara bajneja eh, il-miktub iswed e fuq l-abjad. U għal darba anki jena ma naqbilx eh, ma Peter Jar, għalix jien naħseb li emżon insommu miftuħa l-petizjoni, mux għal ħafna żmien. Aħna smajn mant il-Komissjoni li se jemmendaw il-leġizlazzjoni fil-Finlandja. U aħna irridu issa nistennew Eh, sa' kem isir din l-emenda b'mod żgur u li jżommuha miftuħa sa' kem dan isir u li konna follow-up eh, xira. Nibatu ittra l-gvern finlandis u l-om li aħna qegħdin nistennewhom. U rridu żommu għajnena miftuħna miftuħin fuq dak li qed jiġri fil-Finlandja. Grazzi ħafna, l-u, eh, il-punti għallu. Nawguralkom is-serata tajba.